Uh, dear colleagues, we're going to make a start. We've paused for quite a while to see if uh, more colleagues will arrive. But we have a very busy... Ċans naraw jek jessu xiktar kollegi, ma nadendam li daqs bajda dal-ħodu, anki minħabba l-agenda um, tal migrazjoni Ewropeja, anki JHA, ġifiri naħseb għahina għabdu nibdew. Mela xie punti eh, l-agenda li huma importanti ħajrin prezentazzjoni preżentazzjoni naħma tal komissjoni fuq it-tieni pakket ta' migrazzjoni li ħabbar is-Sur Juncker f 16 Settembru dwar il-miżuri proviżorji fil-qasam tal-ħarsin internazzjonali għal benefiċċju tal-Italja, Greta u l-Ungerija dan oput numru 5 li aħna votajna dwaru fil-plenarja il-ħamis li għadda aħna issa ħajkonna debriefing fuq il-qada attuali tal-affarijiet li għaddin fil-Kunsill fid-dawl ta' dak li ġara dan aħħar jiem u anki fid-dawl tal-JHA tal-lum. Aħna l-luna tlabna illi dan il-punt ikun in kamera peress li negozjati u madu maddejjien u laqan formali ta' shadows fuq il- skema ta' relokazzjoni saret il-ġimulja ditt kif tafu, il-bicċa kbira tal-gruppi appoġġaw il-proposta illi konna dan il-debriefing in kamera, allura se nibdew b'dan il-punt numru 5 in kamera fil-11 nofs ta' fil-ħodu. Jek Mela, jekk m'hemmx iktar oġġezzjonijiet, nadottaw l-aġenda qed ġiet modifikata. Sinjora Wimberg. Jina għandi mistoqsija fuq punt numru 5 għalfejja l-inkamera di. Għalfej pubbliku ma jistax jisma' jina jkontra di tal-inkamera. Okay, Mrs. Mayor, is it on the same, similar... Uh, in, Senior Mayor, t-tejt fuq istess ħagġa kjoġbuk. Grazzi ċer. Jina kol għandi ġezzjoni għal-fat illi din il-parti tal-laqa ħatkun in kamera il ġimali li għaddiet fil-dibattit straordinarju parlament vota favur il-proposta tal-Kommissjoni imma tidu tagħmlu dibattitu n-kamera. Issa f'daq waħda qegħdin naraw iċ-ċentri tal-azil illi qegħdin jinbtu madwar l-Ewropa u allura rridu li dan id-dibattitu jsir fil-pubbliku. Uh, Iktar punti nifna wieġibkom kieġbok? dan huwa debriefing in kamra mhuwiex dibattitu huwa debriefing fuq il-kwistjonijiet li huma dejjin għadhom qegħdin jiġu negozjati eh, u għalhekk kodna mir-istaqnija dim il-gruppi politiċi f'termini tal-koordinaturi daw qablu illi biġa kbira minnhom illi jkun għandhom debriefing in kamera mhux se jkun dibattitu u debriefing ta' affarijiet li huma dejjin qegħdin qed jiġi negozjati fil-Ministru mal-Ministri tal-JHA jekk aħna ma se jkun għadin il-kamera mhux se nkunu debrief ta' bl-informazzjoni addizzjonali. Ġifri għal-bazi ta' dan jiena nikkomanda illi ħna ħammex il qudim din il-laqan kamera. Għax id-dibattit kollha tagħna ovvjament huma miftuħi ma dun għaddi briefing taħt mill kundizzjonijiet. Din din rakkomandazzjoni tiegħi. Mek, mhux iktar oġġezzjonijiet? Our points further we can proceed. Okay, let's move on to Tajjeb, wis naddu għal punt numru 2, il-profil lingwistiku tagħna interpretazzjoni not be available. Provat il-Danimark, uh, uh, il-Danis mu se jkun disponibli u l u kol mu da jista jkun disponibli li għar l-afsinaru għada. Issa, fuq it-205, il-nomin il-ħatra tal-rapporters. Għanna uh, Sur Timti Kerkop li jiġi nominat pala rapporter għal rapport krizi il-Permanent Crisis Relocation Mechanism taħt il-sistema ta' Dublin. Mana nitlop il-komitat biex jappoġġa din il-rekomendazzjoni tajjeb u appoġġat. It-tielet punt taħt il-informazzjoni għadha tagħti komiċer. Għandha jkollna votazzjonijiet elettroniċi llum fil-ħamsa ġifieri koġkoġobkom ġibu l-kard tal-votazzjoni Tarbus issa kollegi ngħaddu għad-dibattitu konġunt. Kif jina indikajt u ser nibdew Bil-punt numru 3 il-Crisis Relocation Mechanism biex nedeterminaw il-stat membru responsabli għal eh, ħarsin internazjonali, għal internazjonali, Internazzjonali għan t għet mill-Istati Membru mx ta' pajis terzi u persuna minn stat. Naqra informazzjoni fuq il-mod kif għadna kif sarġan il debattitu Mela, għattini pakket ta' migrazzjoni, l-ewel net, nisimaw dwar dan, kif għabbar eh, eh, Sir Juncker, kif Sir Juncker. Naddu għal komissjoni jumbat il-membri, koordinaturi, rapporters fuq il-rapport fuq il-approċ holistiku u migrazzjoni jumbat il-shadows. Ba nibdew biżewġ prezentazzjonijiet fuq iż-żewġ leġizazzjonijiet speċifiċi. Iġifiri, l-ewwel nippreżentaw il-punt numru 3 il-mekkaniżmu ta' relokazzjoni fil-kriżi u punt numru 4 il-pajjiżi um, eh, il-lista ta' pajjiżi sikuri pajjiżi ta' oriġini sikuri. Naħseb illi hija komplikata li tagħmel li koħat qed isegwi. Mela, prezentazzjonijiet minn ta' l l-ewwel. Surusha. l ewwel isma minn għandek mwet koordinatur imbat il-membri. Grazzi mela jekk qed nifhem sew ħanibdew l-ewwel bil-skema ta' relegazzjoni permanenti imbagħad lista ta' pajjiżi sikuri ta' oriġini u mbagħad wara dibattitu nkomplu b'qiegħed tal-pakett u xejn tajjeb. It-tieni parti ta' dibattitu konġunt u ħantlop għal parti leġislattiva imbagħad għal tielet u l-aħħar parti dibattitu nitkellmu dwar il-parti ta' ta' Schengen u l-frontieri. Mela l-ewwel nibdew fuq il-mekkaniżmu ta' relokazzjoni fi żmien ta' kriżi. Mela, kif ta' fuq nipproponu skema permanenti flimkien ma' soluzzjoni temporanja li aħna proponejna f'Settembru 120.000 persuna li għandha tiġi relokata. Għallana unnek huwa illi navitaw dak illi aħna konna għaddejjin minnu fis-sajf. Jiġifieri li nippruvaw insibu soluzzjonijiet ad hoc skemi temporani ta' relokazzjoni negozjati diffiċli fil-Kunsill. Aħna li rridu li konna mekkanizmu ta' krizi permanenti, skema permanenti biex nevitaw illi nużaw nizviluppaw kull darba li kunem krizi, iżvilupp ġit sidni ta' krizi, ikonna tabella ġita ta' distribuzzjoni tip ta' negozjar differenti u rezistenza fost istati membri. Għadin iskema permanenti għana għandin niproponu artiklu 78 paragrafu 2 ta' trattat qed nisħaq fuq dar li xi skema l-oħra ta' tibis seta' limitata lill parlament Ewropew u din din is-skema permanenti ħamorru lura għal kod deċiżjoni ħossu għalhekk u iktar xieraq li niżaw dik iskema. Nipproponu li konna setat delegati minn tal-Kummissjoni biex innidu il-mekkanizmu Waħda minn din hija kritika xi importanti ħafna l istati membri meta stat membri jkun taħt pressjoni kbira. Anke meta sistema tal-azil dak l-istat membru ikun qed jaħdem skont ir-regoli. Għalhekk l-iskemba mhijiex għal dawk l-istat membri mhux qegħdin iwettqu xogħolhom imma hija bbażata fuq il-pressjoni tal-istat membru anki jekk dawk l-istat membri qegħdin jagħmlu dawk l membri għedin jagħmlu dawk li suppost jagħmlu skont ir-regoli. Aħna ehm, waqqafna mekkaniżmu ta' distribuzzjoni hija waħda li qed nipproponu fil-każ ukoll tal-skema temporanja tar-relokazzjoni ħaj diskut wara f'sinar ħlief li l-istati membri qegħdin jirrifjutu jirrifjutu dawn din it-tabella ta' distribuzzjoni ġvena rridu bħala permanenti u li jkollna dan anke l-ġejjini bħala regola Aħna pala regola aħna nfissajna erba kriterji, il-popolazzjoni 40%, il-GDP 40% ta' total, il-numru ta' persuni speċjal azil per capita 10% u l-qat 10%. Għamilna u kol mekanizmu ta' limitu massimu, capping mekanizm, biex il illi imma jkunx hemm impatt disproporzjonat fuq it-tabela ta' distribuzzjoni. Nħossu li dan din proposta bilanċata u norbtu u nserħu fuq la appoġġ li tagħkom biex jimmeċi u din il-proposta mill-aktar fis. Issa jkun hawn ħafna rezistenza fil konsil fuq din iskema permanenti. Ġivi tista' għandna bżonn għajnuna tagħkom biex jimmeċi l-qudiem fuq dan il-fajl. It-tieni proposta leġislattiva jadwar il-lista ta' pajjiżi bla perikolu ta' pajjiżi t-oriġni bla perikolu u skont l ki tal-azil jista' jkollhom il-lista tagħhom fuq livell nazzjonali sissa 12 stat membru għandhom il din il-lista ta' dan il-pajjiż ta' oriġini bla perikolu u ma jħossu il- minħabba l-influss li ġejjin minn Balkani tal-Van tal-Ponent aħna għanna imżon nħaffu l-applikazzjoni li ġejjin mill balkani tal-Ponent għax jekk nikalkulaw illi il-rata li ġeja mill-Kroazja per eżempju hija baxxa ħafna. Ma mela, idu nifqu fuq il fat li meta inti ġej minn pajjiż illi huwa fil-lista ta' pajjiżi ta' bla periklu ma jfissirx li inti l-applikazzjoni eh, għal eżil tiegħek musta jiġi proċessat, kolħadd ħajġi proċessat kont il-mertu tiegħek imma jekk inti qiegħda il-pajjiż bla perikolu fuq dil lista mela inti tista tgħaddi minn dan il-proċedura mħaffa ġifier bażikament qegħdin hemmhekk biex qed hemmhekk biex inħaffu l-proċedura. Aħna qed nipproponi lhom seba' pajjiżi li jiġu inklużi fil-lista, ħamsa minnhom ġew eh, markati bħala pajjiżi kandidati Albanija, Montenegro, Serbja, Turkija. Il-fatt li kienu pajjiżi kandidati huwa fattur importanti għaliex dawn rridu jwetqu il-kriterji ta' Copenhagen fuq demokrazija, stat ta' dritti drittijiet tal-bniedem u anki rispett u ħarsim tal-minoritajiet. U aħna zidna u koll, eh, zidna zoċ pajizi oħra maħħom, jgħan Bosnia, Erzegovina u Kosovo u koll abbażi tal fat li għandhom rata baxxa ta' rikonoxximent tal-applikazzjoni għall-azil. Nossu li dawn l is-seba' pajjiżi u l kondizjonijiet li jem nizla fil-direttiva tal-proċedura l-azil u jista' jitqies bħala sikur wara blaq periklu. Ħankomplu għahna namlu motaraċ fil-qrib tal situazzjoni f'dan il-pajjiżi dak li jahna proponejna huwa mekanizmu mħaffef sabiex eh, noħorġu pajjiż mill-lista. Nis nipproponu li nandottaw li seta kol deċiżjoni u neħħu pajis biex neħħu pajjiż mill-lista jridu nimxu pass maġġel għax jekk waħda kap ta' statu dan il-pajjiż jihud deċiżjoni jibsa kontra il-medja, il-stampa, il-minoritajiet, aħna rridu nkunu nistgħu mal malajr u inneħu il-pajjiż mill-lista mill-aktar fit. U għalhekk aħna proponejna mekkaniżmu ta' sospensjoni taħt atti delegati jfisser li konsilju l-Parlament Ewropew jistaw dejjem jipproponu li kunem din tip ta' sospensjoni iżda irridu l-ħeffa jiġifieri għanna għanna nġżom kodi rizjoni biex inneħu deċizjoni, sempliciment naddua permess ta' delegat b'din mekanizmu ta' sospensjoni. Umbat, jekk il-Komissjoni tħoss illi il-sospensjoni trid tissieħma permanenti mela għanna għaddu mill-proposta leġislattiva mill-proċedura ta' ordinarja. Allura għanna l-mekanizmu ta' sospensjoni biex inneħu pajjiż mill-lista meta irridu nanġixxu malajr. Għal darbohra nix nisħaq illi l-fat li jinsom għedin fil-jek xad jgħet fuq l-lista ta' pajzi bla periklu ma jfessirx illi l-applikazzjoni tal-azil mus se jiġi proċessat kullħat jkollu l-applikazzjoni tijaw għaj jkun proċessat. Sempliciment jfessir li tijak għajaddi iktar malaj. Dan il pajzi li jirċifu 70% tal-total tal-applikazzjoni u għapiz kbira li fuq il-sistema tal-azil taħħom u għalek għana rridu tostaw nifukaw fuq il-persuni li tassew għandhom bżonn ħarsin internazzjonali u da kontra l-abbużi fis-sistema tal-azil tagħna u għalhekk aħna resaqna din il-proposta. Grazzi. Thank you very much and thank you. Grazzi tassew, grazzi tal leġamiet fil-qosor, jistan nistgħu ngħaddu minnu fih għal-koordinaturi għawnek dan il-mekanizmu tal relokazzjoni permanenti f'pajjiżi tal-riġni bla perikolu. Birgit Sipol. Grazzi, jina ta' sewna prezza l-fat li jina rridu nistrutturaw id-dibattitu ma' minna minnom ċertu affajtu ma' marbuta ħot ma' liħor, ġifiri kan itkalmu dwar il-mekanizmu ta' relokazzjoni, nżommu għadda ma' jnajna li għalessa situazzjoni tider naqra kaotika meta narħarsu lejn influss tal-migranti, nasab importanti li aħna nejdu illi parti mill- mekanizmu ta' relokazzjoni li jaħdem mhuwiex biss li l-istati membri jaċċettaw illi jieħdu responsabilta. Iżda aħna irridu naċċertaw il-immigranti kollha li qegħdin jaslu b'xi punt jew ieħor jiġu reġistrati, jiġifieri kwistjoni tal-hotspots li naraw il-migranti kollha huma reġistrati, jiġu tiġi diskussa biex imbagħad ikollna sista jeb għal relokazzjoni. Fuq il bla periklu, interessanti ħafna illi nisimaw illi namlu tajpa l-possibilità li jekk jista' jkun id-medja tkun taħt pressjoni mela dan din il pajis jitneħam mill-lista. Ma fl-istess qed naqra fil-proposti tal-Kummissjoni illi li jew xi pajjiż jew ieħor li jgħed fil-lista ġurnalisti diġà qegħdin taħt pressjoni. Ġifieri għalfejn qegħdin ipoġġuhom diġà fuq il-lista dan pajjiżi. Ħaġa oħra Sabiħ nqoddu ngħidu pereżempju li dawn il-pajjiżi huma pajjiżi kandidati u li għandhom jimxu mal-kriterji ta' Copenhagen imma mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. U fost oħar affarijiet oħrajn waħda mir-raġunijiet għaliex fil-verità maj ma jbetqux il-kriterji ta' Copenhagen għal raġuni oħra, jiġifieri du noqgħdu attent immens għaliex ngħidu isma' mela dawn fuq karta jimxu mal fisir ta' Copenhagen, mela jgħidu l-alfej mela ma taqbdux tablu tablunna membru tal-Unjoni Ewropea. U jiena ma rridx illi nagħmel l-istess żbali illi għamilna fil-passat. ħaġa oħra, meta nitkellma dwar il-proċedura mħaffa, għandan huwa marbut mal-direttivi fil-pakket tal-azil għall-akkoljenza u għal-proċedura tal akkoljenza. Iġifiri, jek aħna nħarsu lejn li konna proċedura ktar mħaffa, mela nistaqsija jgħal sa' tibabri kolla ser ikunu iwet u implementaw il-proċedura li jen fuq implementazzjoni tal-sistema ta' proċessar tal-applikazzjoni ta' azil, meta jkun hemm tal-bit. Ġifieri kif għal fuq proċedura mħaffa meta laqas biss hemm proċedura normali sew. Allura rridu niverifikaw li aħna mhux qegħdin noqogħdu nifokaw fuq miżura waħda, imma rridu naraw li kull miżura torbot ma' miżuri oħrajn, il-miżuri kollha qegħdin jaħdmu sew. U qed jaħdmu qid fid bħal ħaġa waħda biex ikonna pakett sejħ tajjeb u għas u mhux biċċi tlebmu law li ma jaħdmux sew fil-verità. Grazzi ta' sawina ċoċrajti dibattitu imma Memx għalfej toqod ovvjament toqod l-ura li tamlu ċertu punti ta' introduzzjoni u kol. Nadal Kunja Ernst. Ja, fjedank. Dank. Grazie ħafna. Naturalment huwa importanti ħafna li aħna nieħdu azzjoni, speċjalment min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, min-naħa tal-Parlament Ewropew hija xi ħaġa tajba li aħna ma' qudin sabiex nieħdu azzjoni jekk nagħmlu xi ħaġa oħra żgur li tkun xi ħaġa li mhix aċċettabbli sa fuq dan il-mekkaniżmu tal-eżil iva huwa importanti ħafna li ħajkun hemm iktar pajjiżi ħajjipparteċipaw f'din is-sistema, din hija xi ħaġa importanti u importanti jkollna sistem sabiex naqasmu nallokaw eh, permezz din is-sistema ir-refuġjati iżda din is-sistema tagħhom tkun bazzata fuq il-kriterji li jkunu stabiliti mill-istati membri u jkolli ngħid li dawn il-kriterji li huma stabiliti huma wisq limitati Mwix, mwix għet jgħamil sens li aħna namlu allokazzjoni biss u rilokazzjoni ta' ċertu refugġati ta' ċertu pajizi. Aħna rridu jkonna diskussjoni għalli naraw li fil-fat per diġa hemm komunitajiet gbar, fil-Ġermanja diġa għandna komunità ta' ċittadini mis-Sirja, per allura jagħmel iktar sens illi kunem nies illi jiġu minn dak ir-reġun ħalli naqdu ma' din il-komunità din xaġġa li aħna rridu nikkonsidraw apparti minn hekk aħna rridu naraw eżattament e, ir-refuġjati xixtiju jekk nagħmlu hekk aħna naraw li di mħabba dawn ix-xewqat li għandhom bħalissa rifuġjati u dawn in-nies li qed ifittxu l-ażil dejjem ħajibqa' jkun hemm iktar immigrazzjani. Jekk ndaħlu dan l-obbligu jiena naħseb illi allura jekk ikonna dan e, din is-sistema li hija volontarja din mhijiex xi ħaġa responsabbli kif qed jgħid il-Kunsill, apparti minn hekk hemm bżonn li jkollna armonizzazzjoni tas-sistema tal-ażil. Hemm ċertu pajjiżi li laqas biss għandhom sistema li tagħmel sens u għal din raġuni dak li għandu x'jaqsam mir-refuġjati jiena naħseb li din hija xi ħaġa ma nistgħux naċċettaw li m'hemmx armonizzazzjoni u fil-fatt aħna dan diġa rajneh fil-dokumenti li kellna sissa dan il-punt msemmi. Parti minn hekk naħseb illi l-ewwel dokument huwa prova tal-fatt li sistema ta' Dublin hija mejta m'għadix valida. Nistgħu fil-fat insemmuha din is-sistema u ngħidu li fil-kuntest sistema ta' Dublin ekku ekmu u nistgħu nieħdu azzjoni iżda din is-sistema m'għadix valida u jiena interessani ħafna li nkun naf eżattament kif ir-regoli ta' sistema ta' Dublin jekk aħniex ħankomplu nimplementawhom jew le u naħseb li ħafna kontradizzjonijiet fl-ewwel punt. Issa dwar it-tieni punt jiena jkolli ngħid li naf sew xi ftit mill-pajjiżi tal palgani tal-Punent u mumiex qed iżommu mal-kriterji ta' Copenhagen u dan diġant għal mill-kollegi l-oħrajn li tkellmu dawn huma nies li ma jistgħux iżommu fuq saqajhom aħseb wara kemm ħajżommu ma dawn ir-regoli u l-kriterji ta' Copenhagen, speċjalment pereżempju il-Kosovo. Jiena nixtieq instaqsi il kummissjoni li ma kriterji intom implementajtu ħalli intom tikkonfermaw li dawn il-pajjiżi huma siguri sabiex jilqgħu dawn l-immigranti. U allura eh, għal-ċittadini ta' Roma Jekk inti tista' tikkonferma li mhux ħajkun hemm iktar persekuzzjoni taċ ċittadini Roma fil-Kosovo, jekk tista' tagħtini prova ta' dan, nista' nagħtik il-Premju Nazzjonali tal-Ġermanja jiena l-unur. Imma ma naħsibx li jekku hekk hija sitwazzjoni għandhom problemi kbar bil-minoritajiet u jiena naħseb li fil-fatt diġà nista' ngħid illi il-ċittadini Roma għandhom problemi kbar fil-Kosovo, parti minn hekk sistema bħal din li tista' tikklassifika dawn il-pajjiżi ta' oriġini li huma siguri. Qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li ma nistgħux ninsew li dritt tal-ażil xorta waħda huwa dritt li għandu jkun iggarantit. U dawn huma affarijiet li aħna rridu ninkludhom fid-diskussjoni tagħna aħna nkomplu niġġieldu nissiltu qudiem grazzi. Thank you, Chair. Grazie. Mela nibdew bil-pajjiżi ta' l-istabla perikolu. L-ewwel net nixtieq nagħti proċess il-Kummissjoni tal-li staħu mod konsistenti fuq il fat li kull tip ta' implementazzjoni ta' di dispożizzjoni jrid iseħħ b'rispetti għal drittijiet tal-bniedem għall-azil u li l-lista u l-konċett ta' pajjiżi siguru bla perikolu ma jistax il-limita dan il-dritt fundamentali. Jina ta' sew kontenta li dan qed jiġi enfasizzat mill komissjoni u nixtieq niġbet l-attenzjoni dan il-fatt tal darboħra. Pala rapporter tal-revizjoni tal-regolament ta' Dublin tul l-aħar mandat, aħna konna naħmu sfiq fuqu u jirtnejd ngħidlek nejt il kulħadd li ħadd muktar kuntent minni li qed naraw il-regolament ta' Dublin qed juri mhux li mhux qed jgħinha fis-sitwazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar qegħdin eh, inħabtu wiċċna ma' in-noqqasijiet ta' dan istrument legali hija biss ħasra kbira illi illi illi kana nistennew krizi ta' dan il-tip biex l-istati membri jarfu izbal, iżbalji tagħhom stess. U jiena n-nota li ħafna minn istati membri għadhom qegħdin jgħixu f'xi tip eh, ta' ta' realtà għalihom fejn mhux qegħdin jiexu r-realtà. irridu aħna niċċaraw ċertu aspetti tal-proposti biex ikonna naqra stejn aħjar bejnietna. L-aħar paragrafu, ta' paragrafu 6, hemm inklużjoni ta' regola li jgħid illi n-numru minimu ta' persuni li jistgħu jiġu relokati kont il-miżuri ta' emerġenza ma ser jaqbdu l-40% tal-applikazzjoni li jkunu sottomessa dak l-istatment ta' stat membru fis sitt xhur qabel il-adozzjoni ta' dan l-delegat. Jekk jiena nifhem sew il-proċedura jista' dan iġifiri jibqa' dejja l-perdu ta' sentej. Iġifiri aħna nistgħu nieħdu eżempju ipotetiku tal-matematika ma bosta noqgħod indejjaqkom biċ-ċifri, jiena sempliċiment qed niġbed il-konklużjoni sempliċi illi dan jista' jissogra illi il-proċedura tal-relokazzjoni tamela dajfa wis biex tejn l-istat membru li kun eh, jahtiċ lajnuna. Għaliex, jekk inti tħares lejn dawn il-fatti u taqadhom ma' din is-sentenza, inti tinduna illi jista' jkun hemm li ħafna li fl-aħħar mill-aħħar ħajjiġu relokati taħt dan ir-regoli. Issa, fuq il-rol ta' għazom meta jiġu għall għażla ta' dawk l-individwi illi għandhom ikunu suġġett għal relokazzjoni Jekk jiena qed nifhem il-proposta tal-Kummissjoni sew, il-rol li ikun wieħed li jagħti parir, wieħed konsultattiv. Issa jien fil-grupp tiegħi fuq tul ta' żmien riflettejna ħafna fuq għadi. U issa nixtiequ nipproponu li jkun hemm rwol iktar b'taħtu għall-eażo fejn dan taw ir-responsabilta illi jgħamlu proċedura ta' selezzjoni flimkien mal autoritajt nazzjonali ovvjament għaliex dan nista' permetti li stati membri illi jirċievu dawn il-persuni li huma relokati li kollom eh, moħħom misriħ li autorità neutrali tkun għamlet ukoll il-deċiżjoni. Ukoll irridu nkunu nafu iktar fuq il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li huma assoċjati ma' sistema ta' Dublin, mod partikolari Danimarka, Norveġa, l-Iżlanda u Svizzera dawn ħajkollhom jazlu, ġifiri jekk ikomplu xi japplikaw ir regolament ta' Dublin wara ditla jekk mekkaniżmu ta' relokazzjoni fi żmien ta' kriżi jiġi adottat dan ifisser li dawn il-pajjiżi eh, irridu jirċievu applikanti għal azil taħdan dan il-mekkanizmu u dawn ħajkunu irresponsabbli ħalsu iż-0.002% ta' kontribut ta' GDP f'każijiet fejn daw ma jaċċettawx illi jipparteċipaw fir-relokazzjoni ta' huma tliet mistoqsijiet tiegħi. Thank you. Grazie. <coughs> Wara kull waħda minn dawn is-sezzjonijiet strutturati nerġgħu nisimgħu minant il-Kummissjoni għal daqstant nitlobkom tajdu xi xtip ta', xtip ta risposta tridu minnant il-Kommissjoni. Grazzi. E, e meta nħarsu lejn situazzjoni fl-Ewropa huwa ċar li Dublin skaduta. U għalhekk jiena kontenta li il-Kummissjoni se tagħmel riviżjoni tal-sistema nispera illi l-unika soluzzjoni possibli tkun illi Dublin se neħuħ n-nis jistaw jazlu fejn eh, jihdu l-azil. Sadatant inħoss illi dan il-mekanizmu huwa essenzjali għax eh, għalissa ħafna minnum minn dawn in-nies qegħdin jittolbu li il-fajl tagħhom jiġi analizzat fil-pajjiż fejn jaslu. Mela mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni hija din illi liema raġunijiet jistgħu jkunu motivazzjoni ġustifikabbli biex ikollu biex wieħed ikollu eżenzjoni. Mm, ma naħsibx li il-fatt li wieħed m'għandux biżejjed flus mhux biżejjed U anki il-kwestjoni ta' drittijiet individuali ta' rifugjat. U għawnek fil-dan il-regolament et jider għawnek il dawn id-drittijiet mux qed jiġu rikonoxxuti. U bat il-proposta kif se tinkludi id-drittijiet tal-individwi derilokazzjoni. U bat mistaqsija waħda fuq il-pajizi bla periklu. Dawn il-pajizi li qed jiġu konsiderati bla periklu. Jiena inħoss illi fitlita jew erba' minn dawn is-seba' pajjiżi nistgħu ngħidu illi mhumiex bla periklu għal Roma mhux qed jiġu attakkati, però ir-Roma qegħdin jgħixu f'kondizzjonijiet li huma subumani. U dawn huma il-pajjiżi ta' residenza tagħhom għal ġenerazzjoni twal, imma mill-gwerer fil-Balkani eh, reġaw irrilokawhom. Kif nistaw inkunu żguri illi il-proċessar tal-files tagħhom se jkun xieraq? Grazzi, kollegi. Senala din il-lista fuq din is-sessjoni, ek ma namlu xe imbagħad se jkollna eh, problemi. Jek inti ma titkellimx f'din is-sessjoni tista' titkellem fis-sezzjonijiet li jmissu. senala din. Issa nisimgħu minn Malin biorg. Grazie. Uh, minn tkellem qabli diġa għal ħafna minn dak li xtaqt ngħid jien, pero nixtieq nisħaq fuq dak li kelm eh, eh, semmit Sara Post fuq il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni. Il-preferenzi individuali hemm bżonn jiġu inklużi u dan mhuwiex preżenti dan l-element. Hemm bżonn eh, nintroduċu mod biex dan jiġi inkluż U jien naħseb illi jekk aħna maħniex ser, neħu il-sistema ta' Dublin, aħna u, u rennajt li aħna għadin il-bot ħafna milli naslu għal soluzzjoni. Irrit e, ikun hemm e, irrit ikun hemm mezzi legali ta' rilokazzjoni, irridu neħilsu mill-Dublin. Fuq il-lista e, kien hemm ħafna punti li saru dan u din l-lista hija ma nistawx nappoġġawha. Anħossu li kull individu għandu dritt għal biex jiġi proċessat il-fall tiegħu. U meta nħarsu lejn dak li sar sissa la il-Kunsill u laqas li ma kienu jaħsbu li t Turkija għandha tkun inkluża f'din il-lista 30% mill-talbiet ta' azil huma leġittimi. 33% e, e, e, mit-Turkija u għal daqstant turkija mandiġ tkun f'din il-lista. Grazzi. Issa, signora Ralberg. Grazzi. Għandi xi mistoqsijiet fuq il-proposta fuq ir-relokazzjoni obbligatorja. Dan is-sistema se jidħol fi żmien ta' kriżi. Xi tfisser kriżi skont il-Kummissjoni? Għandna definizzjoni se jkollna definizzjoni qabel ma nerġgħu nafaċċaw kriżi oħra. Il-kwistjoni tal-lista ta' pajjiżi żguri illi jissolisfaw il-kriterji ta' Copenhagen Eh, meta nħarsu lejn dawn il-kriteri, anki ċerti stati membri mumma qed jitsodisfawhom daw. Dawn għandhom eh, għandu jkollna dan l u li jindasek biex inkunu nistaw niddefinuhom bħala pajjiżi żguri u ma nistax nifhem laqas għalix il-kriteri ta' Dublin għandhom ikunu kriterju hawnhekk. Il-kellim li mis? Grazzi skużani tal-ġejt tard. Il-kwestjoni ta' il kustjoni mħalta tal-bitar azil ħaġa parti bil-storja kjotika tal-istorja fl-2013 ġa kien għandi problema tal-proċedura. Aħna konna neħejna l-ideja tal-konċett tal-proċedura da' minn dak iż-żmien imma hija xi ħaġa li aħna rridu naraw bħala ħaġa kollettiva sħiħa u pragmatika Il-direttiva tinkludi ċertu elementi li huwa importanti biex nifavorixxew l-applikazzjoni koerenti ta' din is-sistema għal ġejja minn pajjiżi bla periklu. Aħna wkoll tajb li jkun lista ta' sorsi ta' informazzjoni użati li wkoll tajb il-mekkaniżmu il mekanizmu jsegwi ċertu regoli u li applikanti jridu jisegwu ċertu kriterju wkoll. Importanti nsemmija di għax il-proposti tal-Kommissjoni qed tirrispetti ċertu elementi li hemm fid-direttiva, speċjalment id-drittijiet u garanziji meta jkun għaddew din l-applikazzjoni biex eh, mitħul fis seħta din il-direttiva ta' procedura li għandha referenza esplicita għal dan il-pajjiżi bla periklu id-disparità li hemm bejn l-applikazzjoni u dak li hemm fil-klem huma il-pajjiżi li huma valuti jew inkella l-approċċ tal-konċett jew inkella il-preċizazzjoni ta' kemm vera bla periklu l-pajjiż il-jina eh, smajt bil-rib ta' kien intqal mill-kollegi speċjalment fuq il-kriterji ta' Copenhagen u um, l-ġestjoni tagħhom um, u l-bidla tagħhom. Issa f'ma qalu Turkija, li semmejna Turkija, ma nafux jekk is-sistema hija biss 25 fil-mija u jekk għandix tkun fuq lista ta' ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu, fuq lista ta' pjanijiet nazzjonali, jekk għandna nħarsu lejn il-lista eh, li għanna fuq pajjiżi Ewropew ħajkun hemm bidla mill-lum għall-għada, ma xi jiġi fuq livell nazzjonali, dawn jagħmlu parti mill-lista nazzjonali. Dan japplika awtomatikament taħt il-lista nazzjonali allura jew le, nridu niċċaraw Thank you. Uh... Grazie. Signora Pellero. Grazie. Intqal ħafna affarijiet dal ħodru u nixtieq nisħaq fuq l-affarijiet li nħoss li huma importanti mod speċjali. Kif qalu ħafna nies iridu niffukaw fuq il-preferenzi tal-rifuġati eh, individwali li qed jitolbu l-azil il-Kummissjoni għanda l-istess opinjoni tal-Parlament, ċoħe illi il-preferenzi tal-dak li jtolbu l-ġil għandhom jiġu inklużi. Meta tkellem il kunsell kienem opinjoni eh, negativa tiġi isa deportazzjoni lejn pajis fejn wieħed mhuwiex kontent mur. Jiena nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni fil-fas taqbilx jew le mal-Parlament, ċoe illi it-talbiet tal dawk li tolbu lażin għandhom jiġu inklużi, għandhom jiġu ikkonsidrati. Fuq il-lista tal-pajizi bla periklu, ħafna nis tkellmu fuq is-sitwazzjoni fit-Turkija. il-libertà tal-istampa miex l-aħjar u fejn eh, marru kontra armistizju. Il-Komissjoni għalet mandox ikunu seba pajizi ma se jkunem approċ ta' malajr. Eh, Il-Komissjoni għalet tajta unek li il-Turkija għanda tkun fuq dan l-approċ ta' malajr sakemm is-sitwazzjoni tirranġa u irridu ninkludu anki dawk nies li qegħdin jaħarbu minn postijiet ta' gwerra. Imma x'namlu allura f'dawk il-pajjiżi li jaslu li mhumiex qegħdin jaharbu minn gwerra, imma edin jaharbu ah, minn pajis għal raġunijiet oħra. Anki dawn in-nies għandhom jirċevu pass legali biex inkun jistaw jaħdmu. Forsi ma nix ninkludom fil-mekanizmu ta' rilokazzjoni, pero irridu nżummon f'moħna meta jkonna vizjoni ġenerali. Is-Sinjura e Grazzi, President. Se nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. U se nitkellem fuq il-mekanizmu tal elokazzjoni bla dubju. E, dak li qed tipproponi l-Kummissjoni huwa pass fid-direzzjoni tajba, però ma nistgħux dina narawha mingħajr rabtiet. Dan nista' jaħdem biss jekk jirnexxinna imbidlu imbidlu s-sistema ta' Dublin mod li għandu sens u li kollu suċess biex nkunu eh, nistaw ntaffu rizultati Dan għajna ħafna najdu li rridu nbidlu il-sistema ta' Dublin. U, u dawn is-soluzzjonijiet differenti li huma marbutin flom flimkien ma nistawx nikkonsidrawhom waħedhom mingħajr ma nikkonsidraw soluzzjonijiet oħrajn. Nixtieq nistaqsi mistoqsijiet li l-Komissjoni fuq ir-relokazzjoni. Il-Komissjoni qed il-mekanizmu li qed tipproponi huwa mekanizmu f-situazzjoni ta' emerġenza. U nixtieq li l-Komissjoni tagħtina definizzjoni ta' emerġenza, emerġenza l-Unjoni Ewropea kollha jew emerġenza għal stat membru wieħed. Dana qed ngħidu għax fil-modi kellna sitwazzjonijiet illi fejhom stat membru u għet referenza għal Malta naturalment għamlet referenza għal eh, situazzjoni ta' emerġenza f'Malta, però ma ġietx konsidrata bħala emerġenza l-Unjoni Ewropea wkoll. Din hija waħda mill-mistoqsijiet. U t-tieni mistoqsija fuq il-kriteri edda tajt illi il-mekanizmu bbażat fuq erba' kriteri. Il-popolazzjoni eh, GDP eh, u dawk li jitolbu l-azil per capita u l-qat. Però ma mlebda referenza għal dimensjoni tal-istat għax dan u importanti, anki l-kapacità tal-istat u importanti, għandhom jiġi inklużi bħala dawn kriterji. Grazzi. Issa, e, signora Keller. Grazzi. Fu il-skema ta' relokazzjoni permanenti li taħġa importanti għalli eh, naslu għalija għax ma jistax ikon eh, situazzjoni ta' emerġenza wahda wara l-oħra. Il-ġimgħa diħla ma nafux ta' jiġri għax għandna situazzjoni fejn eh, kollox qed jiżviluppa imma għandna bżonn ta' skema permanenti għal dawn is-sitwazzjonijiet. U u aħna bħala parlament anki nkun nixtiequ li nkunu koleġislaturi jiena naqbel ma dawk eh, illi qalu illi il-preferenzi tal-rifugjati għandhom jiġu konsiderati għax inkella ma nkunux nistaw namlu prevenzjoni ta' movimenti sekundari. E, attività repressiva sejra fil-direzzjoni sbagliata għax edha e, mux edha ti konsidera il-preferenzi tal rifugjati u importanti li illi tistudja uh, eh, bi preċizjoni stib ta' emerġenza eh, se tiġi konsiderata. Għal stant il-miżuri repressivi ma jajnux qed jitraskuraw il-drittijiet ta' ċerti persuni, ma nistawx nippermettu illi jiġri dan irridu nizguraw illi kemm l-istat membru kif ukoll ir-refuġati jistgħu jibbenefikaw. U nistaw anke nagħmlu ħaġa kif qalu u il-kollegi fejn irid imur ċertu rifugġat billi eh, nilqawa ma sekk il-pajis jgħid li ma rridux rifugġati u ovvju li ħadd ma jrid imur hemmhekk għax eh, jibżaw. Imma jekk pajis jgħid eh, aħna nixtiequ nilqawkom u se nagħmlu sforz biex intukom djar u nintegrawkom u ninkludukom, allora is-sitwazzjoni f'dan il-każ se tkun differenti ħafna. Grazie. konsen inkludi sinjora signora Holmaer, eh, pero issa eh, nisimaw sul Kirkos. Il-kwistjoni tal-hotspots hija importanti ħafna eh, fil-proċedura ta' reġistrazzjoni. Għana dejjem nitkellmu fuqhom dawn il-hotspots, però ma nafux kif se jaħdmu u nishtiqew iktar informazzjoni fuq dan. U wara ċerti sviluppi reċenti għanna miżuri provizori u mekanizmu speċjali u mbagħad għandna anki ċifri li ġew indikati. Jiena nixtieq nisma' mingħand il-Kommissjoni x'jiġri jekk il-pajjiżi ma jħdux tem fil-skema temporanju u permanenti, x'jiġri f'dan il-każ. Tajjeb Mela, nitkellem bil-Finlandix. Is-sur ħala aħo. Il-mistoqsija tiegħi fuq il-lista ta' pajjiżi bra periklu definizzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni taħseb illi għandna naqblu fuq approċċ komuni fuq dawn il-pajjiżi ta' oriġini bħal iraq u Somalia u anki reġuni f'dan il-pajis f'dan il-pajizi attualment l-interpretazzjoni ta' dawn il-pajizi javarja ħafna hemm xi stati membri li konsidraw ċerti zoni fl-Iraq u fis-Somalia illi huma bla periklu u ma nistawx naċċettaw nies minn għandhom anki jekk dawn in-nies diġà għandhom protezzjoni l-eluf ta' Iraki u Somali e li għaddew mill-Germania u mid danimarka u mill-Svezja u ġew fil-Finlandja anki jekk skont ir-regoli iridu jirreġistraw roħom fl-ewwel pajjiż. Dan il-tip ta' shopping qed jipperikola il-premessi ta' Schengen l-Stati membri umbati kollom bil-fors jizidu l-kontrolli fil-frontieri. Issa l-aħar kellim il-lista. U waraja warajh nisimaw l-Sinjora Holmajer. U l-oħrajn noħodhom fi sezzjoni li mis għaxin kella jkonna wis f'din is-sezzjoni. u nitlobkom taċċettaw din il-proposta. Allora, sur Depre, Gerard. Uh, merci, President. Grazie. e u uh, mm, jina għatma dak li ntqal mod tajb ħafna l-kelima ta' qabli u dak li tiġi miktub ukoll ewwel nati jiena kont qed nisma' li Dublin miet mejjed spiċċa. Eh, imma jek inti taqra sew id-dispożizzjonijiet għandek 40% biss ta' persuni li jridu jaslu f'pajjiż membru partikolari li jumbat jisa jirriġu lokalizzati, ġifiri, 70% jridu jibqaw dak il-pajjiż illi jibqaw, illi jislaslu fih, ġifiri, jek inti għandek 200.000 personalità sal li talet minn elf iridu jitġaqalqu u l-bqija li jridu jibqaw taħt autoritajiet taljani. Ġek qed jgħidu l dispożizzjonijiet ġifi solidarjetà hija waħda hija ta' ġib 40%. Biss. Allura tajjeb li ma noqgħodux ngħidu affarijiet li mhumiex minnhom. Ah, specialment eh, li ovvjament eh, hemm ċertu pajjiżi illi għandhom ċertu pis fuqhom imma mbagħad nispiċċawx illi nieħdu biss nofs minn dak illi inqas minn nofs mill-pis tagħhom. Issa fuq in-nazzjonalità fi 77% tal-każijiet ta' persuni talbu l-azil dawn kienu aċċettabbli għal fejn 77% minu involuta hawnhekk għaliex hawnhekk skont il-dispożittivi supposti dan josal pajjiżi kollha. Fuq il-pajjiżi bla perikoli nix problema b'dawn li huma analisti. Imma mbagħad hemm it-Turkija pereżempju jem jikinti titħares lejn iċ-ċifru tan numru ta' talbiet li huma jirċievu huwa ta' 0.9%, Kosovo 6%, Montenegro 30%, Serbia nqas 2% ma mbagħad kważi 24% Turkija. Għala salba. Iġifiri ma jistax ikun għadin dil-megalomania kelli għati għamel il- l-gwerer f'pajizu, xorta wahda ma ma jistax ma tista' ġibx meta tara mbagħad illi ta' qed jiġibu dawn it-tip ta' nies li kondizzjonijiet il-pajjiż qiegħed fih. Jekk inti tħares lejn il-pajjiżi wkoll li ġew rekolarizzati lejn il-pajjiż ta' destinazzjoni min ħaj ma' il-permess ta' transitu li ħaj jiddeterminaw it-tip ta' dok il-pajjiż ta' transitu ħaj jiddetermina tip ta' dokumenti li permettilhom li jaqsmu l-frontieri l abti delegati illi il-Kommissjoni tirtibla huwa importanti ħafna u eh, irridu diskutu dan fil-fond għaliex jekk il-govern ħajapprezzaw, il-gvernijiet ħajapprezzaw l-atti delegati kollha tal-Komissjoni mela irridu naraw dawk ukoll l-atti ta' implementazzjoni li huma ħafna wkoll. Mrs. Eh, Holmeyer, please. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen. Sir President, es ist Kollegi. L-għallet jina nishtiq nejt li dwar il-mekkanizmu ta' relocation nishtiq nsaqsi din mistoqsija l-Kommissjoni. L-għallet fil-Stati membri imbosta diskussjonijiet għaddejjien bħalissa dwar kif stat illi minnu ġejjin eh, rifugjati fil-fat jaslu fil-Stat membru wieħed bat kif għandhom jitqasmu fil-Stati membri l-oħrajn kif aħna nistaw nikkonsidraw u nirreferu kol għal kapacità tal-pajis stess. Inkella zgur illi fil-fat il presen fuq refugjati ħajkun iktar gravi jekk fil-fat huma ħajkun għadin jilqaw iktar mir-refugjati milli qegħdin jerġgħu iqasmu. Jiena naħseb illi hemm bżonn li naraw li ma jkunx hemm iktar eh, diżappunt bejn l-istati membri u iktar jisom pika bejnietom. U naħseb li fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm refuġjati li fil-fatt ħajja jintbagħat stat membru li forsi ma kienx id-destinazzjoni li xtaq, il-Kummissjoni mbagħad kif besiba taġixxi ħallibek tkun tista' tippermetti li dan ir-refuġjat ikun eh, jista eh, jitwaqqaf mill-li jimur f'dak il-pajis inkella naturalment dan il-mekkanizmu miux ħajamel sens jekk aħna ħanużaw sabiex nferxu l refugġati u l-immigranti b'dan il-mod imbagħad l-għada kollox jisfaxxa minħabba li jiddeċiedu li jmorru x'imkien ieħor. Issa dwar dawk li applikaw għal nafu fil-fċertu pajjiżi bħal iżvezja u l-Ġermanja għandna terz ta' dawn illi għadin jaslu li mhumiex għadin japplikaw għall-azil u dwar din il-kwissjoni u l-politika interna ta' kif aħna nistaw immexxu blordni u nilqaw lil dawk illi qegħdin jaslu għanna b'tali mod illi naraw li dawn mhumiex qed ikollhom l-ebda teddid fuq il-persuna tagħhom u fl-istessin huma qegħdin naraw li mhumiex qegħdin jirreġistraw u jitolbu għall-ażil, aħna rridu naraw li fil-reġistrazzjoni nindikaw li dawn m'għandhomx l-intenzjoni li jfittxu l-azil la dak il pajjiż u l-qas stati membri oħrajn. Forsi dan huwa kriterju li aħna għandna ninkludu fil- fil-reġistrazzjoni mħabba li jem minnom dawn in-nies li ma jishtiqux ifittxu l-azil. Issa dwar kwistjoni tat Turkija. Il-Kummissjoni semmit l-24% u analizzat dan l-24% sew issa jkolli ngħid li meta nħares li n-numri mill-perspettiva Ġermaniża nista' nara illi aħna għandna bżonn li nagħtu protezzjoni sussidjarja li turkija minħabba li hemm nies li mbagħad qegħdin issa jaslu mis-Sirja mill-żoni tal-frontieri u ġejjin miż-żoni tal-konflitt. Jiena naħseb li fil-każ tat-Turkija aħna rridu nanalizzaw sew dawn il-perċentwali ta' refuġġjati li għadin jaslu fit-Turkija ħalli verament ukoll nistgħu nidentifikaw fejn hemm il-problemi u flimkien ma dan il-pajis li għam siħeb tana, aħna nkunu nistaw nid-diskutu maħħom ħalli aħna nkunu nistaw anka ninkludu il-punt tal-kurdi u din il-ġrida li hemm bħalissa d din hija xi ħaġa li verament għandha tkun solvuta u aħna rridu nidentifikaw u nitkellmu dwarha fin-negozjati tagħna mat-Turkija grazzi. Stevens. Grazie President. Signori. Naf li din hija ripetizzjoni, però hemm ħaġa nixtieq ngħid. Il-pjan ġdid ta' rilokazzjoni mhuwiex biżejjed. Aħna hawnhekk qed nittraskuraw il-kwistjoni tal-frontieri eh, esterni u l-Unjoni Ewropea qed tiġi eh, hemm pressjoni kbira fuqha. Aħna eh, sorpriżi illi dan il-pjan mhux ambizjuż biżejjed. Il-pjan ta' relokazzjoni jagħti eh, jagħti possibilità ta' relokazzjoni, però mhux biżejjed fuq dak li għandu x'jaqsam mal-flussi mill europa tal-Vant mhux qed jiġu trattati u rriġiet u regoli normali ta' Schengen mux qed jaħdmu tajjeb. Iridu eh, iridu proċeduri eh, fejn nistgħu nesprimu solidarjetà mal-Italja, l-Ungarija u mal-Greċja. Anki il-hotspots fej Frontex u l-Unjoni Ewropea se appoġġaw eh, l-Istati membri et jitraskuraw din il-proposta. Hemm bżonn ta' iktar Ewropa mingħajr ma bidlu ir-regoli eżistenti. Nittamaw li fil-Kunsil tal-Ministri inkunu nistaw nadottaw pozizjoni biex din tiġi appoġġata fil-Kunsill Ewropew. Grazie. Grazie. Korazza Bild. Grazie President. L-onet nishtiq nilqa il-proposta l kommissjoni għal dan l-iskema tar lokazzjoni permanenti. Ah, hemm bżonn li jidħol mill-aktar kmini possibbli dan l-iskema u kuntent anke minn proposta ta' kull deċiżjoni għandi mistoqsija għal kummissjoni kif jaraw sin ta' responsabilità bejn l-istati membri illi ikunu qegħdin jirrilokaw dawk li qegħdin jirċevu. Min jiddeċidi u kif kemm nies min jieħu l-aħħar deċiżjoni u kif se taħdem fil-prassi din id-deċiżjoni meta nqisu anki n-numru ta' persuni deħlin attualment. U tfal il hemm xi dispożizzjoni fil-skema ta' relokazzjoni għal biex nerġgħu nagħmlu riunjoni familjari u mbagħad intkom qed tipproponu illi dan jiġi attivat blatti delegati u inkunu nafu x'inhuma situazzjoni tal-kriterju u meta tikkonsidraw meta ti li dan, li dan il-mekanizmu diġi attivat. Umbat, kif għalet diġa Monika, xieġri meta persuna tiġi rilokata f'stat membru u rilokazzjoni hija valida għal dak l-istat membru biss jew jista' jiċċaqla normalment fil-Schengen. Għax hemm li problema li hemm ċerti stati li huma iktar attraenti minn oħrajn. Għax il-problema hija il-wieħed jista' jiġi relokat fi stat membru mbagħad wara jumej ma jibqax f'dak l-istat. U, f'dan il-każ l-iskema ta', ta, relokazzjoni falli. U naturalment nirrispettaw il-libertà ta' xelta tal-persuni, però fil-fatt dan għandu jkun il-veru eh, mekkanizmu. Fuq il-lista, ma tandi mistoqsija oħra, il-Kommissjoni għala qed tipproponi proponi sistema obbligatorju biss u mhux sistema ta' resettlement għax il resettlement huwa l-uniku u mod żgur eh, biex jiġu accettati dawn il-persuni, għax ma nix nużaw dan il-sistema, għax bekk nevitaw il-persuni eh, ma jihdux dawk il-riski kolla meta jibdew il-vjaċ dan huwa misteru għalija, nixtieq iktar kjarifika mill-Kummissjoni. Mbagħad fuq il-lista ta' pajjiżi bla periklu jiena għal proposta. Nilqa' ukoll. Però mingħand il-kollegi smajt affarijiet strambi għax il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija eh, ċar miex a preġedizzju ta' tal-preferenza individuali Jiena kont fimt li kien se jkun hemm eh, evalwazzjoni individwali, mhux se nibatu ħafna persuni lura eh, kolla f'daqqa. Umbat, peress li jem diġa stati membri li għandhom listi diġa u ħafna drabi huma differenti mill-lista tal-Kommissjoni. Kif dan, kif se jaħdem dan, kif se jorbot? Umbat Zambia, Pakistan jew pajjiżi oħrajn fejn għanna ħafna nis li jaslu minnem u li huma migranti ekonomiċi u mhux rifugjati anke kulħadd għandu dritti fittex l-azil. il kommissjoni ħat il-limita l-lista ta' eh, pajjiżi eh, għal pajizi pajjiżi kandidati biss jew sitħarsu anki lejn dawk il-pajjiżi fejn hemm er migranti ekonomiċi anki. Signora Pugliese. Sur Puliesi, grazzi. President, jista nitkellem fil-qosor ħafna anke għaliex ħafna ħafna eh, minn dak l-affarijiet li najtien diġa intqalu. Naqbel mal-proposti li kienem fit-tini pakett minnaħat tal-Kummissjoni u nittama li l-Kunsillu kol japprovaħ, jekk jiġu approvati daw jista' jkun pass il-qudiem importanti, specialment Eh, fil-regoli tal-mekanizmu permanenti ta' relokazzjoni. Forsi il- eh, għat eh, ta' 10% għal għat u forsi wis imma dawn huma dettalji. Għandi mistoqsija għall-lista tal-pajjiżi bla periklu. Fuq din il-lista ġint e, għal li jekk il persuna li qed titlob l-azil u ċittadin fuħet minn dawn il-pajjiżi l-applikazzjoni tiġi analizzata mill-ewwel u nixtieq nkun naf li huma il-vantaġġi eh, ta' noqqas ta' dewmien f'dawn il-każijiet u, u l-proċedura xi tfisser f'dan il-każ. U jiena naħseb li rridu anki naħdmu iktar fuq il-ritorni minnaħa Eh, ta' dawk in-nies li m'għandhomx li ma jsodisfawx il-kriteri. E, e, inqas mill-40% ta' dawk illi eh, ġew ritornati naħseb illi l ewropa għandha tagħmel iktar fuq dan biex tagħmel distinzjoni bejn il-rifugġati li qed jitolbu razin u mm, dawk illi huma migranti ekonomiċi biss. Grazie. U fl-aħħar, iż-żewġ rapporteurs, il sinjora Mezzola u Sinjora Kienge, entkom ma kontu xaw fil-bidu tal-dibattitu tixtiqu titkellmu issa jew wara forsi tridu tamlu taqsira fl-aħħar il-żewġ sezzjoniet l ħra se jkunu eqsar Eh, fidejkom, id-deċidu eh, intkom, jek titkenmu xista jew fl-aħħar. Tixtiqu titkenmu issa, le, ok. Signora Mezzola. Peċin imma ser ikolli mmur laqa oħra lejn ftit tal-minuti oħra u ma nafx jekk xaw fl-aħħar. Ftit punti fil-qosor, eh, l-ewwel nett naħseb li hu tajjeb li qed niddiskutu dan is-suġġett illum ftit tal-tassijat qabel jiltaqgħu il-Ministri tal-Intern Eh, naħseb li għanna bħala istituzzjoni li tant hija involuta f'din id-diskussjoni, speċjalment eh, meta nħarsu lejn il-fatt li l-proposti issa ġew proposti bħala fuq bażi ta' kodeċiżjoni, jiġifieri li l-Parlament huwa fuq l-istess livell bħal kunsill u allura huwa tajjeb li aħna nżommu il-leadership fuq dan is-suġġett u jiena nistenna li warnof sinar jiena aħna finalment ħanisimgħu xi ħaġa li mhux se terġa' tkun repetizzjoni ta' stati membri li jinsistu fuq il-pożizzjoni nazzjonali tagħhom biex imbagħad tiġi ripetuta jumejn oħra meta ikolna ehm, is-summit għada. Dwar ir-rilokazzjoni jiena naqbel li għandna nħarsu sew lejn il-kriterji ħalli ma jkollniex mekkaniżmu li jispiċċa b'responsabilità sproporzjonata fuq pajjiż wieħed jew ieħor. Alla volja il-punt prinċipali tiegħi huwa li għandna nilqgħu din il-proposta bħala waħda li ilna nistennewha ħafna, it-Temporary Protection Directive rajna kif qatt ma setat tiġi użata minħabba l ostakli legali li tpoġġew ħafna drabi mill-Kummissjoni Ewropea u allura jiena nistenna li fl-aħħar ikollna mekkaniżmu li jaħdem. Dwar il-preferenzi, ħafna kollegi semmew li huma ma jaqblux jew jinsistu fuq il-fatt li preferenzi tal-immigranti tal li ser jiġu relokati għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. Din hija xi ħaġa li aħna qbilna fuqha fil-mozzjoni, fil-riżoluzzjoni li aħna ivvutajna dwarha ġimatejn ilu, iżda naħseb li għandi nagħmel punt ukoll Iva veru li għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni il-preferenzi, id-drittijiet ta' dawn il-persuni għandhom jibqaw fuq il quċċata tal-politika tagħna, imma nagħmlu ċara stati membri ma jistew ma jistawx jinħbew wara din il-raġuni biex ma jeħdux persuni għaliex qed naraw ministri jitkellmu li jgħidu tibżax ħadd ma jrid jiġi lejn il-pajjiż tagħna għaliex il-persuni partikolari ma nagħtuhomx sistema ta' għażil li tixraq lil dawk il-persuni u naħseb dik aħna fil-Parlament Ewropew irridu nagħmlu pressjoni dwara. Dwar il-lista ta' pajjiżi terzi jiena naqbel ħafna magħha id dinja xi ħaġa li l-grupp politiku tagħna ilu jistaqsi għaliha għaliex jekk tħares lejn ir-rapporti tal-Fundamental Rights Agency jo tal-EASO tara kif għandek diskrepanza enormi bejn l-istati membri fuq kif jagħtu każ jew bbażati fuq il-relazzjonijiet bilaterali tagħhom ma' dawk il-pajjiżi terzi jekk jinbatux lura jew le. U hawnhekk ninaqat mal-kollegi li staqsew li nixtieq nkunu nafu ftit iżjed dwar jekk kumiex ser ikun hemm iżjed pressjoni fuq dawk il-pajjiżi ta' oriġini minn fejn jekk il-persuni jaslu fit-territorju tagħna ma jkunux awtomatikament eligibbli għal protezzjoni. Grazzi. and Mrs. Kienge, please. O Signora Kienge, grazie President. Jena ne preferisci nitkellem wara żewġ sezzjoniet li jmiss. Grazie. Ok, men issa nisimaw minnant il-Komissjoni għal-risposti tagħhom. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, there have been, uh, I don't know, Grazzi ħafna, Sur President, naħseb li kien hemm xi tmeni mistoqsija li saqsejtu lill-Kummissjoni. Naħseb ħan nipprova jiena minna ħatijaj inwieġeb dawn mistoqsijiet kollha iżda din hija proposta leġislattiva u nistgħu nidħlu iktar fid-dettall meta nkunu qegħdin niddiskutu il-proposta leġislativa fil-Kumitat mod iktar speċifiku. Jiena nixtieq ngħid li kien hemm ħafna mistoqsijiet dettaljati mill-membri u forsi żomm f'moħħok li aħjar tibgħat xi tweġibiet anke fil-miktub jekk minn dak xi ċansi li tweġibhom kollha issa. Ikkjoġbok. Iva ħan prova il-wieġeb ħafna minnhom issa u jien naturalment lest illi dwiġeb mistoqsijiet anka fuq level bilaterali. Ġifiri, issa, Nitkellem fuq il-hotspot u l-importanza tal-hotspot għal din is-sistema tal relokazzjoni. Naħseb li importanti ħafna illi kollna l-appoġġ tal-Aġenziji tal-EASO, Europol u Frontex fl-istati membri li għedin fuq il-frontiera għalli bekk nejnu l dawn l-istati membri ħalli nejnu kol li din il-sistema ta' relokazzjoni tkun qed taħdem tajjeb din hija xi ħaġa li aħna diġà bdejna naħdmu fuqha mal-Italja u mal-Greċja diġà bdejna nibatu ħaddiema ħalli jkunu attivi jemmek u ħloqna żewġ uffiċċji reġjonali wieħed f'Katania f'Sqalija u l-ieħor huwa f'Pireus fil-Greċja fateni fejn aħna qegħdin nikkoordinaw l-azzjonijiet tal-aġenziji għal ħidma ta' dan it-tim ħalli naraw illi fil-fatt dawn in-nies huma reġistrati qed jittoħdulhom il-marki ta' swaba wkoll u il-reġistrazzjoni Ewropea qed tkun irrispettata dan huwa element ewlieni u aħna qegħdin nirrispettawha u timpoġġu ħafna riżorsi E, fih investu ħafna. Issa dwar kwistjoni ta' Dublin, jekk is-sistema ta' Dublin hijiex mejta jew le, għadix valida jew le, naħseb li din hija kwistjoni filosofika iżda fl nista' ngħid li s-sistema ta' Dublin għadha valida dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu għall intejbu s-sistema ta' Dublin permezz ta' mekkaniżmu ta' kriżi għalhekk aħna qegħdin nippruvaw naraw illi fil-proposta tagħna ikollna sistema aħjar. Iżda il-prinċipju tagħna u dak li nippruvaw nagħmlu ġifieri nerġgħu nirritornaw lil dawn in-nies mill-pajjiżi minn fejn daħlu fl-Unjoni Ewropea huwa illi premessa dan il-mekkanizmu tal-edukazzjoni qegħdin naraw li l-istat membri, l-istati membri jkunu jistgħu jakkomodaw daqxejn u jidnaqsu daqsxejn il-pressjoni illi hemm bħalissa fuq Dublin għalfejn minħabba illi dawk li tifittxu l-azil m'għandhomx id illi jażlu il-pajjiż fejn jixtiequ imorru. Huma qegħdin jaħarbu jfittxu l-azil jħarbu mill-pariklu, allura jaslu eh, fl-Unjoni Ewropea, u mbagħad l-Unjoni Ewropea għandna dmiri li aħna ngħinuhom. Iżda m'għandhomx huma jirridu jridu pereżempju jmorru l-Ġermanja jew l-Iżvezja. Dan huwa l-prinċipju kollu tas-sistema tal relokazzjoni Inkella jekk maħniex ħanimxu hekk, la dablu laqas is-sistema ġdida mija ħa taħdem importanti li naraw illi ċaqliq sekondarju ikun illimitat kemm jista' jkun. Mela xet nejdu wkoll fuq il-preferenzi għal dawk li tifittxu l-ażil xi membri li qalu li dawk li tifittxu l għandhom ikollhom id-dritt li jażlu l-pajjiż fejn jridu jmorru għandhom xie ikollhom dan id-dritt. Inkella tistaw taraw li kolla kemm huma ħajmorru l-Iżvezja u l-Ġermanja. U din mi xi ħaġa li aħna naħsbu li hija koherenti ma tqassim ġust jew tweġiba ġusta din kwistjoni u problema. Aħna dak li nixtiequ nagħmlu għalli li konsidraw il-preferenzi tagħhom ta' fejn jixtiequ jmorru għabbażi ta' kriterji oġġettivi. Per eżempju, il-lingwi li jafu jitkellmu jekk ikun hemm persuna li jaf jitkellem diġà bil-Ġermaniż għandu iktar possibilità li jinbat il-Ġermanja. Il-kwalifi li kollu aħna naturalment ħanqisu il-preferenzi ta' dawk li tfittxu l-azil iżda m'għandhomx id-dritt li jażlu fejn jixtiequ jmorru fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad l-Istat Membru grazzi għall-għajnuna ta' EASO jkun jista' jibat il-persuna għabbażi ta' dawn il-preferenzi, dawn il-preferenzi ħajkunu konsidrati iżda m'hemm l-ebda garanzija li dawn in-nies li tifittxu l daw dawn ir-refuġjati ħajmorru fejn jixtiequ. Issa dwar il font jekk ikun hemm persuna li jindbat il-Polonja u naraw li jumejn wara jinstab il-Ġermanja dan l-awtoritajiet Ġermaniżi għandhom id-dritt li jerġgħu jibatu lura l-persuna fil-Polonja minħabba huwa kien fil-Polonja li kien intbat dan din il-persuna issa dwar id-dritt ta' ċaqli ħiles il-persuna ħad tkun permessa illi tivvjaġġa b'mod ħieles fiż-żona Schengen. Iżda m'għandix id-dritt illi tmur pajjiż ieħor u toqgħod hemmhekk. U dan huwa għal periodu ta' ħames snin aħna għal persuni tfittxu l-azil dejjem hekk għamilna, ġifieri jistgħu jivvjaġġaw fiż-żona Schengen iżda ma jistgħux għall-ewwel ħames snin imorru jgħixu f'pajjiż ieħor. Issa dwar rwol ta' Leazo, Leazo easo mandomx rwol li jagħtu Pariġ eh, biss. Kif tistgħu taraw fil kast tal-hotspot huma qegħdin jgħinu lill-Istati Membri sabiex jipproċessaw l-applikazzjoni tal-ażil u qegħdin jgħinu l istati Membri sabiex jiddefinixxu l-profili tal-immigranti skont il-preferenzi tagħhom u għedin jipparteċipaw anke fl-intervisti li tisiru, eccetera, iżda li għażu mhumiex ħajibdlu il-servizzi tal-azil li diġa jeżistu fl-istati membri li jinsabu taħt pressjoni u raġuni hija sempliċi minħabba li għazo hija mamula minn 80 persuna biss ma nistgħux nitolbu wis minn aġenzija li fija eh, jaħdmu 80 ħaddim, għandna servizz tal-ażil fil-Ġermanja li bħalissa hija jipprova iħaddem 2000 persuna oħra apparti minn dawk li diġa hemm jaħdmu. Ġifieri naturalment l-istati membri irridu jgħinu aħna ma nistawx nirdupja u nżidu id-daqs tal-jazo bxi elf darba minħabba li ftit għanna ħaddima ġifiri jina nishtiq nejdu dan kollu sabiex intom iżommu f'moħkom li għandkom tkun raġonevli fit-talbi tal-lajnuna li tamlu fuq il-Frontex u fuq li għazu minħabba li għandhom limitazzjonijiet tagħhom. Issa, dwar il-pajizi ta' oriġini li huma siguri. Il-lista li aħna proponejna hija lista li tqis il-kriterju ta' Copenhagen. Iżda kriterju ta' Copenhagen mhumiex kondizzjoni sabiex dawn il-pajjiżi jkun inklużi. Dawn il-kriterji jinsabu fl-annes tal-direttiva aħna dak li għedin namlu għed nużaw il-kriterji ta' Kopenhagen sabiex nejdu li apparti minn hekk apparti eh, mill-fatt li dawn un pajjiżi siguri ta' oriġni dawn qegħdin jissodisfaw ukoll il-kriterji ta' Kopenhagen. U għalhekk naħseb li jistgħu jkunu fuq din il-lista. Se din l lista mhijiex kompleta, mhix qed tinkludi l-pajjiżi kollha. U għek kif għanna fil-proposta ħna pessibna nikonsidraw kol pajizi oħrajn anka pajizi fl-Afrika ħalli bekk aħna jkollna iktar pajjiżi fuq din il-lista. Iżda sabiex nagħmlu dan l-ewwel irridu nanalizzaw sew il-pajjiżi li nistgħu nikkonsidraw ninkludu f'dawn il-pajjiżi u naraw x'inhi situazzjoni hemmhekk. Pereżempju, nistgħu nżidu l-Gambja. Iżda sabiex nżidu l-Gambja mal-lista tal-pajjiżi siguri rridu nanalizzaw s sistema tal-lista tad dritt, rispetta tad drittijiet tal-bniedem, eccetera għalissa għadda ma nix din l-informazzjoni. Issa fuq il-Balkani tal-Ponent aħna ħin kollu nanalizzaw il-situazzjoni aħna u nikkonsidraw s-sobija tagħhom possibbli aħna ħin kollu nikkonsidraw l-imġiba tagħhom fil-kuntest tal-azil, tad-dritt. ġifiri huma ħin kollu tikunu kontrollati u apparti minn hekk li għażu ħarġu b'rapport fuq il-Balkani tal-Punent u aħna għalhekk qegħdin nikkonsidraw l-dal pajzi tal-Balkani tal-Punent jistgħu ikunu f'din il-lista ta' pajjiżi siguri. U hekk kif qalu ehm, ħafna membri minn dan il-Parlament Ewropew din il-lista mhijiex ħat eskludi l-fatt illi naturalment kull każ ħajkun analizzat għalih u din il-lista mhijiex ħat waqqafna milli nagħmlu hekk, ħaturina biss il moti ta' kif aħna nistgħu eh, naraw li konna proċedura maġla kemm jista' jkun. Persuna li qed fittex l-ażil dejjem tista' toħroġ bil-provi illi fil-fat il-kas tiegħu jew tagħha pereżempju it-Turkija mhuwiex post illi jista' joffri l protezzjoni li huwa sigur. Jekk pereżempju jkun hemm persuna kurda illi tkun qed tfittex l-ażil fl-Ewropa u jgħidilna illi huma jħossux tajjeb kieku protezz, fit-Turkija naturalment għandu iktar dritt illi jingħata l azil fl-Ewropa jekk jista' jipprova illi huwa ma jħossux komdu fit-Turkija. Aħna ma naturalment maħniex ħniex eskludu nwaqfu nies milli jkollhom l azil fl-Ewropa dak li qed nippruvaw nagħmlu għalli jkollna sistema aktar maġla ħalli bekk is-servizzi tal-azil li kun jistgħu jiffukaw fuq dawk l-iktar każijiet diffiċli kien hemm ħafna nies li semmew il-komunità tar-Roma. Iva bla dubju ta' xejn jekk inħarsu lejn il-rata ta' arfin ta' nies li ġejjin mill-komunità tar-Roma, din hija rata baxxa ħafna l-kundizzjonijiet ta' ixin mhuwiex kundizzjoni illi abbażi tagħha jista' jingħata l-ażil jekk inqisu l-kundizzjonijiet tal-għejxin. Naturalment nistgħu nagħtu l-istatus ta' refuġjati lil ħafna u ħafna nies madwar din id-dinja dan mhuwiex kriterju li huwa biżejjed li ġustifika loċja tal-azil, iżda naturalment dwar il-persekuzzjoni dija kwistjoni oħra. Issa, dwar il-lista li jekk aħna neħu stat wieħed mill-lista, dan ħajkollu impatt fuq il-lista nazzjonali. Iva, dan ħajkollu impatt, il-listi nazzjonali ta' pajjiżi siguri ħajibqgħu jeżistu iżda meta pajjiż ħajtpoġġa fuq il-lista Ewropea din il-lista ħa tiħu preċedenza fuq l-listi nazzjonali aħna dak li nixtiequ huwa illi fil-fatt noqogħdu attenti fuq l-istinazzjoni minħabba li stati membri differenti kollhom flussi differenti ta' pajjiż ta' immigranti li ġejjin minn pajjiżi differenti. Pereżempju ikun hemm nies mill-Bangladesh li sejrin fi stat membru partikolari huma jistgħu ipoġġu eh, dan il-pajjiż fuq l-lista nazzjonali bil-kontroll tal-qorti nazzjonali. Naturalment iżda ma naħsbux li huwa meħtieġ li aħna nerġgħu niftru l-listi għalissa ġifiri għalissa nħalluhom marbutin ma' xurxin. Ipermettu li nħares daqsxejn li in-noti li għandi ta' mistoqsijiet. Iju għadwar 75 fil-mija, sur Dupre saqsa din il-mistoqsija xi tfisser din ir-rata ta' 75% jekk palissa intom tħarsu lejn il-pajjiżi illi qegħdin fuq livell iktar għoli mill-75% aħna qed naraw li s-Sirja, l-Eritrea u l-Iraq il fatt huma dawn it-tliet pajjiżi. Aħna nistgħu naraw issa wara li ikonna l-proposta adattata li ma ħajkunu pajjiżi li ħajkollhom perċentwal iktar għoli minn 75% jista' jkun li sena oħra jew 10 snin oħra situazzjoni tkun differenti iżda aħna implementajna din ir-rata ta' 75% minħabba li nixtiequ nipprevjenu li jkun hemm wis ċaqliq ta' nies fl-Unjoni Ewropea nies illi mhumiex qed jingħataw il-protezzjoni internazzjonali Għalfejn minħabba li nkella jkollna bżonn nidu ħafna deċiżjonijiet ta' ritorn. Per eżempju, dawk li tifittxu l-azil minn pajjiżi li għandhom rata ta' arfin baxxa. Jekk ħana publikaw dan il-mekkanizmu, aħna nistgħu naraw li mill-Italja u mill-Greċja dan ħajkunu qed jintbatu lil Polonja mbagħad l-awtoritajiet Pollakki ħajkunu qegħdin jirrifjutaw dan kollu Umbat l-autoritajiet pollakki ħajkollhom jagħmlu dan din il-politika tar-roton, ġifri aħna ħankunu qegħdin. Għamilna ħafna sforz sabiex nibatu lil persuna f'pajjiż ieħor, imbagħad ħajkollna nerġgħu nagħmlu sforz ieħor u ninvestu sabiex nerġgħu nibatu lil dan il-persuna lula lej pajjiż tal-oriġini, ġifri aħna rridu noqogħdu attenti ħafna fuq it-tip ta' qotja U, garanzija ta' protezzjoni internazzjonali li tingħata li ċertu refuġjati, ġifieri aħna rridu nifukaw fuq dawn in-nies illi huma titolati għall protezzjoni internazzjonali naraw illi fil-fatt dawn in-nies li jistgħu jindbatu l pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea u mbagħad eh, ġifiri nidentifikaw l-iktar nies li għandhom bżonn din protezzjoni internazzjonali. is sinjora Korazza Bild saqsitni dwar il-sistema permanenti għalfejn ma nix ikolna sistema permanenti naħseb li d-dinja mistoqsija valida ħafna u jekk intom tiftakru dak li qal is-Sur Juncker fil-diskors ta' State of the Union huwa qal illi s-sena d-dieħla beħsibu joħroġ b'sistema permanenti sistema permanenti ta' resettlement. Aħna l-ewwel net aħna noħorġu b'din is-sistema temporanja ta' relokazzjoni sabiex noħorġu bis-solidarjetà tagħna u l-għajnuna tagħna sa fl-istess ħin skema permanenti ta' resettlement li importanti ħafna l-Ewropa. Aparti minn hekk, kien hemm mistoqsijiet, ħafna mistoqsijiet fuq kif ħad taħdem is-sistema ta' relokazzjoni fil-prattika aħna dak li qed nagħmlu bħalissa tinħejju din is-sistema ta' relokazzjoni illi adottajni aħna għall-ewwel fazi l-bira kellna laqa mal-nistati membri kollha ma' easo u mal-nesa biex aħna niddiskutu wkoll li kwistjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni ġifi aħna din nitkellmu wkoll fuq ċertu punti li nistgħu niddiskutu f'perjodu it-twal ta' żmien jista' jista' jkollna laqa iktar koerenti iżda l-idea hija li l-Italja u l-Greċja blajnuna tal-Aġenzija u meta aħna jisu wkoll il-profil ta' dawn in-nies aħna qegħdin identifikaw lil dawn in-nies sabiex ikonna din ir-relokazzjoni. L-aġenziji f'perjodu ta' tliet leċur għandhom jibatulna dawn il kwotas fuq perjodu ta' sentejn, pereżempju l-Finlandja edha liħħa tal-a 2000 persuna. Tieħu pereżempju 500 xar diħla u 500 oħra is-sena ta' wara dawn huma affarijiet li aħna rridu nirganizzaw minn qabel u mbagħad abbażi tat-talbiet tal-Istati Membri għabbażi wkoll tal-ġenerazzjonijiet ta' qabel ta' dawn l-immigranti aħna ħankunu qegħdin inqasmu n-nies skont fejn għandhom jintbatu u mbagħad iridu naturalment inqisu u nevalwaw il-livell ta' sigurtà mhux biss eh, fl-Italja iżda f'ħafna pajjiżi oħrajn. U nanalizzaw ukoll is-servizzi li qed jingħata mill-awtoritajiet li ħajjieħdu ssib ir-relokazzjoni u aħna bl-appoġġ ta' ehm, tal-Aġenzija aħna nkun nistgħu organizzaw it-trasport tal dawn in-nies lejn il-pajjiżi fejn għandhom jintbatu. Ġifieri biħed ieħor hekk ħad iġri l-bicċa. Aħna palissa edin diġa nibdew nibdew bil-32.000 persuna u naraw kif din is-sistema ħa taħdem fil-prattika u din is-sistema li ħanaħdmu bija issa ħanwittu triq ukoll għas-sistema tal-allokazzjoni li ħatkun iktar permanenti. Ħanibdew b'dawn it-32.000 u nittamaw li wara nofsinhar ħana ħajkollna il-ftehim fuq dawn 32,000 eh, u nittamaw li umbat ħankunu ġbarna bizziet esperjenza ħalli nfasslu aħjar dawn is-sistemi ta' relokazzjoni temporani ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niddefinixxu is-sistema permanenti ta' relokazzjoni u resettlement. Il hija xi ħaġa importanti ħafna illi jkollna sistema permanenti jekk kif intom qedtu ħafna mill-membri għandna bżonn ta' sistema permanenti u mhux aħna naġixxu biss Eh, b'mod temporanju minħabba li tkun situazzjoni ta' emerġenza jkunna sistema ad hoc. Issa kif aħna nistgħu nibdew is-sistemi ta' emerġenza dan huwa definit fid-dokument u naturalment aħna lesti naħdmu magħkom sabiex intejbu definizzjoni iżda aħna qegħdin ngħidu li l-kriżi għandha tkun kbira biżejjed illi qed poġġi pressjoni kbira anke fuq sistema li hemm ħejja tajba tal-ażil li qiegħda taħdem tajjeb fil-pajjiż kont l-aki interkomunitarju. U jena nishtiq ngħid nisaq mas Sinjura Mezzala l-definizzjoni għandha tqisu wkoll id-daqs tal-Istat Membru konċernat. Ġifieri dan mhuwiex kriterju li huwa bbażat fuq l-Unjoni Ewropea ġenerali, iżda huwa kriterju li huwa ibbażat fuq il-pressjoni li qed titpoġġa fuq dak l-istat membru partikolari u dejjem ħanqisu naturalment id-daqs tal-istat membru partikolari. Issa dwar il-kriterji ħajintużaw sabiex jitqasmu refuġjati aħna ma inkludejniex id-daqs tal-pajjiż iżda l-popolazzjoni u n-numru ta' nies li tfittxu l-ażil għal kull eh, persuna illi fil-pajjiż għal popolazzjoni ġudizzjar ġifiri. U aħna lessi illi niddiskutu mal-Parlament Ewropew eżattament il-fatturi li jistgħu jintużaw il-kriterji li għabbażi tagħhom mbagħad ħajtqasmu dawn ir refuġġjati nies li tfittxu l-ażil. Naħseb li nista' tagħmel id-diskors tiegħi Sur Michel, jekk hemm xi membru illi jix jixtieq eh, jerġa' jistaqsik xi mistoqsija dettaljata li diġà u ma weġibċ jimporta jekk eh, fil-fatt om il tweġiba bil-miktub minħabba li xi ħaġa verament eh, sirja. Forsi hemm xi ħadd hemm xi membru li jħossi li t-tweġiba tiegħu ma ntweġbitx. Iva, jekk ti permetti l nsejt mistoqsija, dwar it-trasferiment ta' bej pajjiż u ieħor fl-Unjoni Ewropea. Aħna għal bħal Dublin qed nużaw is-sistema ta' l-SPSC. Ġifieri jekk ikun hemm persuna li ma jkollix dokumenti ta' identità aħna skont is-sistema ta' Dublin għandna din is-sistema tal-essi passeġi firri aħna diġana diġa naqra esperjenza mhux ħażin f'dan qasam Ringrazzja. Iva, għanna ħafna ħajkollok bieċa xogħol kbira ġifiri sabiex tikkonsidraw l-aspetti kollha tal-aġenda. Ġifiri jekk tippermetti li s sur Michel insaqsik naf illi inti għandek ħafna xogħol illum iżda nistgħu ngħaddu s tieni parti tal debattitu fuq il-parti non leġislattiva fuq il-koordinazzjoni tal-servizz estern ta' azzjoni ġviri il punt minn 6 sa' 10 ġviri dokumenti li mumiex legislativi. Nitolbok sabiex tamel reprezentazzjoni un bat ikonna dibattitu. Grazzi. Uh, all right. Um... Tajab wizi. Zanjeta li għetin ta' għala unnek, jemet kopru għarba punti f'daqqa. Ġviri, tkun għatwila ġa. Għal dak il-kollegi ma kienx għamil fil-bidu ta' dibattitu namlu ċara eżattament kif qed u l-affari qed nagħmluha fi tliet partijiet, jiġifieri din it parti fuq il-dokumenti mhux leġislattivi nafsu li xie ehm, kollegi ma kienux hawnhekk ehm, biex ngħidilkom. Jekk L-ewwel punt fuq il-komunikazzjoni minn ħadar kommissjoni dwar il-regoli tal-akwit pubbliku fit-termini tal-kriżi għanġeċin xaqsam il-kriżi tal-salba l-azil. Minħabba l-pressjoni kbira ta' flussi migratorji dawn iridu jżidu l kapacità tagħhom ta' kaljenza biex jsibuhom eh, jisibulhom postijiet fejn jqogħdu, eh, negozjaw kontraġġi tal- l-eżempju tossil tal-ikel, ħwejjeġ, kura tas saħħa u t-ija u aħna rridna nifacilitaw dawn ir-regoli tal-kwis pubbliku u f'dan ir-rigward. U għalhekk fil-fatt din il-pubblikazzjoni ta' sina fuq fuq ta' xinu ma regoli eżistenti tal-Unjoni Ewropea meta wieħed ikun qed jakkwisti dawn is-servizzi u dan jista' jsir b'mod sempliċi u mħaffef. Jurina fil-fatt illi il-regoli attwali u il-direttiva ġdida dwar l akwist pubbliku tina bizzej flessibilta fil-fat dan u tistel bottajja fil-dokument u jatemmek biex jen l-autoritajiet reġjonali, lokali u nazzjonali u tal-istati membri biex jaraw kif jagħmlu bi ma jiġu biex jekkwistaw dawn is-servizzi pubbliċi. it punt fuq il ritorn Aħna ndossajna fil-pakket pjantazzjoni dwar ir-return flimkien ma' handbook il-kredibilità ta' sistema l-azil tagħna huwa hawnhekk huwa periklu involut għaliex jekk aħna nqisu il-rata ta' rikonoxximent għal min tfittxes l-azil u qed għamluh ma' rata ta' ritorn, inti tara li ħafna nies jiġu bħala migranti ekonomiċi jippruvaw jitantaw xortijom taħt is-sistema l-azil jiġu rifjutati imbagħad eh, jafu li ċansaħom li jiġu ritornati u baxx għax fil fat 40% ta' dawn il-migranti regolari illi kienu ordnati li jitilqu mill-Unjoni Ewropea fil-fatt telqu, ġifi 60% li kellhom deċiżjoni jirritorn kontrihom xorta waħda ma ntbatux lura. Dinja problematika xe t sinjal ħażin lill-migranti ekonomiċi għaliex jitattaw xortijom għax jafu li l-politika territorju mhijiex effiċjenti biżejjed. U allura din hija responsabilità konġunta. Il-problema hija din hija komplessa ħafna. Kien hemm xi stati membri jgħidu li forsi jista' jkun hemm ma jimx risorsi, imma diffiċli mbagħad ġieli tibgħat in nisura f'pajjiżi terzi li mhumiex qed jikkoperaw miegħek. Allura għandhom bżonn iktar azzjoni dak il-qasam sabiex ittejjeb l-effiċjenza tas-sistema tal-Unjoni Ewropea biex tirritorna migranti regolari l-ewwel mbagħad naħla l-ewwel ħaġa mbagħad it-tieni ħaġa sabiex insaħħu il-kooperazzjoni tagħna mal riemissjoni ma' pajjiżi ta' oriġini ta' transitu. Irrid ngħid hawnhekk illi azzjoni kollha li qegħdin nipproponu aħna huma kollha skont il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-drittijiet tal-fundamentali, standards, eh, directive u għallur aħna rridu li aħna niproteġu il- li nindaħlu ċertu ammont ta' salvagwardi li komplement fil-sensin rridu nħarsu drittijiet tal-persuni meta jkunu qegħdin jiġu ritornati. Eh, fl-istess ħin irrit nisaq li sa' tmim sena aħna ser noħorġu b'emenda għal regolament ta' Frontex inkluż li fatti li qegħdin nipproponu li niżviluppaw uffiċċju għar-ritorn f'kull stat membru u anki qed nipproponu emenda fil emenda leġislattiva fil-sistema ta' Schengen biex tagħmel obbligatorja li ġala darba inti toħroġ deċiżjoni ta' ritorn inti trin trid tiddaħħalha fis-sess biex imbagħad stati membri oħrajn ikun jistgħu jaraw li deċiżjoni ta' ritorn ikun ikun sar. Għaliex jekk inti qed operata operat ta' ritorn eh, minn stat membru mbagħad l-għada dil persuna tidħol xengen minn stat membru ieħor, stat membru ieħor ikun jaf illi kien hemm din id-deċiżjoni ta' ritorn li nħarġet. ġen iktar proposti leġislattivi mek aħna wkoll ser inżidu il-budget u staffing ta' Frontex biex dawn jitrattaw il-kwistjoni ta' ritorn. Dan ħejġi diskuss għada fil-Kunsill Ewropew. Fuq l-lat estern, fuq l-emissjoni, Irridu nsaħħu kooperazzjoni tani ma' partikolari ma' pajjiżi tal-Afrika, pajjiżi tal-Oriġini, billi nużaw artiklu 17 tal-Tejn ta' Kotonu, li u kollu diġa assista tajja pal operazzi tal-ritorn. U aħna ser niproponu li nidu leġislazzjoni ġdida fuq dan it-tip ta' ftemmija territorju ma' pajjiżi tal oriġini għal dak li huwa remissjoni u faċilitar sar remissjoni. Ovvjament, Meta nitkellmu ma' pajjiżi terzi dwar pajjiżi terzi aħna rridu naraw li l-pajjiżi li qegħdin jiġu ritornati qegħdin jiġu integrati tajjeb. Kol, sew. Allura aħna nforzaw il-fondi għal dan it-tip ta' proġett inkluż wara samet ta' Valletta it-trust illi aħna qegħdin niżviluppaw. Imbagħad għandna il hinbuka Return il huwa barbut mal-komunikat eh, dan huwa ġi pala nes fuq ir-return. Fil-fatt dan il-handbook eh, kien qed jitfissa l-linji gwida fuq xandu jisir f'dan it-tip operazzjoni tal-return return għall awtoritajiet tal-pulizija, tal-assista tal-frontiera, awtoritajiet tal-azil persuni li qegħdin jaħdmu f'ċinċi ta' detenzjoni u kol entitajiet ta' monitoraġġ għaliex kif tafu għandek entitajiet ambulatorja xal dan it-tip ta' operazzjoni ta' rizwar għandek strument prattiku illi jixbaħ ħafna dak tal-handbook ta' Schengen għall fisa tal-frontieri allura huwa għodda prattika jgħodda prattika għal atturi involuti meta jkunu qegħdin jagħmlu operazzjoni ta' ritwan. Id-direttiva return ma joffrix leġiżlazzjoni ġdida, sempliciment hija ta' implementazzjoni għaliex inti għandek ħafna mistoqsijiet fil-prassi ta' kuljum fuq il-post, fil fuq il-post. U irrid ngħid li dan il-handbook ġi żviluppat dawn l-aħħar ħames snin skont il-Komitat ta' Kontatt dwar il-Direttiva Return li ta' ħafna input u segretarja tal-Parlament kien involut bil-qrib dan ix-xogħol. Ġikku dak kollox minn naħat tal-parti bil-miktub. Issa fuq it-Trust Fund għall-Afrika fuq il ta' internazzjonali is-Sinjura Mogherina kienet eh, laqa ta' libe għaffet droa laqa mħalta u prezentat xi aspetti dak li huma l-aspetti esterni tal-migrazzjoni Għana se kunu għedin nizvilupaw un resqu għal summit ta' Valletta li seħ fil-11 12 ta' novembru il-pakket ta' Flejes, ġviri Trust Fund, li għalissa l-envelop għajkun ta' 1.8 biljun euro biex jitrattaw kustjoni ta' proġetti migratorji fil-qasam tal-izvilup imma ħna se nitolbu l-istati membri biex jieħdu sem Eh, biex kontribuċi mod finanzjarju għal f'dan il-trust fund. L-ideja i li niffukaw fuq proġetti huma marbuta mal-migrazzjoni jiena kif qed qabel. Biex ngħinu l-integrazzjoni tal-migranti permezz ta' proċeduri bil-miktub. Ma nżidu l-kapaċità ta' kolienza fl-Afrika għal persuni illi huma lati per xintejbu kol il kondizjoniet ta' rifugġati jemmek, imma anki proġetti għal per esempio sviluppa zata l-Afrika u pajis u fred kol dawn. Tajb naħseb jina copyright issa, bej 6 u 10, ta' kemm ħalleġa Issa, fuq il-parti leġislattiva, naħseb li tajjeb li zammu ma' minuti meta titkellmi kieġobkom ħalli E, fiħdax u nofs nkun nistaw nilħu dak il-punt li ma nistawx nċedu fuq għadim naxa lax kif fuq għabil forsi fiħdax u nofs li dan il-dibattitu in kamera. Allura nibdew bil kometi mill-koordinaturi. Sur President, eżis kollegi, li ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzjakom ħafna u nirringrazzja minn qalbi lill kummissjoni għal viżjoni preċiża ħafna ta' kif aħna nistgħu nimmaġinaw li ħataħdem din is-sistema. L-ewwel ned naħseb li hija xi ħaġa pożittiva ħafna li dwar il-politika ta' ritorn aħna qed naraw li m'għandniex xogħol leġislattiv li huwa komplet, għandna l-opportunità li ħanerġgħu niddiskutu dan kollu importanti li d-drittijiet tal-bniedem ħajkunu konsidrati u anke d-drittijiet ta' dawn li huma affettwati, iżda fl-istess ħin aħna rridu nagħmluha ċara illi dawk illi mandomx id-dritt illi jibqaw fil-Unjoni Ewropea għandhom jaċċettaw illi fil-fatt jkunu ritornati li pajjiż tal-oriġini minħabba illi fil-fatt dan huwa fattur importanti li għandu x'jaqsam ma' dawk illi fil-fatt ħajibqaw fil-pajjiżi ħadawn ħajkunu nis li fil-fat ħajkunu refugġjati, ħajkunu marufa bħala refugġjati. Għanna u kol bosta spejjes ta' integrazzjoni u bżonijiet ta' integrazzjoni u anka bżonijiet ta' medicina, edukazzjoni. F'bosta l-oqsma ħna ħajkonna bżon ta' iktar investiment u integrazzjoni. Xtaqt nistaqsi daqxejn iktar fuq il-bidla għal sistema ta' Schengen. Xed tippjanaw fid-dettal? illi tagħmlu fis-sistema ta' Schengen u nixtieq insaqsik ukoll il-Kummissjoni Ewropea kem bessiba tkun konkreta fuq il-politika tar ritorn fi xur li ġejjin ħalibek aħna jkollna viżjoni ċara ta' dak kollu illi fil-fatt aħna bħala Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea qed tieħu impenn għalih. Issa inti semmejt il-budget u kif ukoll il-ħaddiema tal-Frontex li tixtiequ żiduhom Inti l-ewwel semmejt li għażo u l-Europol li fil-fatt għandhom verament ħafna pressjoni u ħafna bżonnijiet. Jekk aħna qed naraw li il-hotspots verament ħajkollhom jgħinuna. Tista' tgħidilna eżattament x'tib ta' viżjoni inti għandek għal din il-bidla ta' kif aħna nistgħu nfassu dan kollu grazzi. Grazie ħafna, Signor President. Jena nishti illi dwar dan din it-taqsira qasira tal-mla tal-Kummissjoni nixtieq nirgrazzjom u naħseb illi huwa raġonevol ħanaraw kif il-proċedura tista' tkun iffaċilitata u nagħmlu dak li huwa l-iktar bżonn jus li nagħmlu bħalissa dwar il-kwistjoni tar-ritorn. Irridu nżommu qudiem għajnejna illi dawk ir-ritorn dak ir-ritorn li mhux ħajsi ħajkun minħabba raġunijiet partikolari aħna fil-passat din ħaġa aħna ma ħassejniex daqshekk importanti minħabba li n-numri ta' rifuġjati u immigranti ma kienux daqshekk kollin, issa fil-lum il-ġurnata aħna rridu nżomu f'moħħna dan il-punt apparti minn hekk nixtieq insaqsi mistoqsija fuq il-handbook. Jiena fil-fat kem ħafna ċittadini li huma nkwetati li kelmuni u saqsewni ħafna mistoqsijiet u wisqi biżgħu dawn iċ-ċittadini li din il-politika tar-ritorn anka bil-mezzi illi eh, għandna bħalissa jista' jkun illi ikun hemm iktar violenza u n-nies ikunu sfurzati sabiex ikunu jibbebaw tal-ura. Jiena nix ninsaqsi aħna kif ħanaħdmu fuq din il-politika ta' ritorn issa fuq it-trust fund. Jiena nixtieq nfakkarkom li s-sitwazzjoni li għandna bħalissa li hija verament bazzata fuq il-konfessjoni l-kawos sieħ den m'għandux xejn xaqsam man-numri, iżda għandu xaqsam mal-fatt li hemm ċerti stati membri mhumiex qegħdin jieħdu azzjoni. U fil-fatt l-UNHCR eh, għalu illi għalu l-om daw il-pajizi li ħajajnu għom permezz ta' dawn il-fondi, zidu il-fondi għatma tħalsu, issa jekk jina għan itkellem fuq trust fund, issa t-insaqsi li l-nifsi, din trust fund, vera t-kontribuċi għal fat li dawn n-nies illi minħabba l-faqar taħħom, minħabba l-bżon taħħom, u minħabba il-fat li mandom lebda perspettivi għatin jitilqu mill-pajiz allura ħajkunu mill-qwa jew inkella kif diskutejna fil-Kumitat Deve dan il-fond ħajintuża sabiex aħna jkollna iktar kontroll fuq il-frontiera. Jiena ikolli ngħid li din il-ħaġa tbeżżan minħabba li din mhix qed tikkonsidra u tipprova ssolvi il raġunijiet għalfejn dawn in nisa din jaħarbu. Jiena naħseb li importanti li jkollna politika permanenti tal-resettlement dwar hotspots jiena naħseb li dan huwa pont li għandu jissemma b'mod iktar ċar fl-aġenda iżda għandi mistoqsija oħra. Jekk bejn l-istati membri diġà hemm ħafna proċeduri differenti ħafna b'dak nandu xaqsam il-direttiva tal-azil u l-mod ta' kif qed ikunu kif tkun qed implementata, kif jista' jkun il-hotspot għall-istati membri kollha li kienet deċiża implementata malajr tkun verament effettiva u verament ħatenna ħalli niddeċidu aħna min għandu jinbat lura min għandu jkun aċċettat din id-deċiżjoni ma taħsbux illi allura għandha jkun parti mill-proċedura tal ażil jiena naħseb li għatem ħafna mistoqsili għadhom mhux imwieġba għadhom mhux ċari, grazzi. Mela, għanna smi speċali fuq il-hotspot għadar eh, importanti immens u koll. Ma mela naħi seħħada. Sinra Wiktrum. Grazie, ma ħanċ kan bizzajdi sin. Fija kienx t-tut t t tamlu t-tfum t-tridu. Jiena ħannu kol ningrazzja l-Komissjoni tal prezentazzjoni ta' sira li għamlu naħseb li kellna skambju ta' sew siwi li fejn tħassib sibtana kienu għalmenu ndirizzati jekk forsi mhux sterħunna maħna l-kollox xe permettinna li għalmenu nkomplu naħdmu fuq ix-xogħol li għaddejn bie. Fuq trust fund, il-Fond Fiduċerju għall-Afrika, din dan il-fond eh, importanti naħseb ħafna nies qed jgħidu iva ġi nagħmlu xi fuq il-post, ġi nagħmlu xi ħaġa biex nwaqfu n-nies milli jitilqu minn pajjiżhom. Wissa huwa wasal iż-żmien illi aħna nerfgħu responsabilità tagħna f'dan ir-rigward u li aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni illi hemm li għaddejja fil-UNHCR fi kampi tal-rifuġati fejn hemm nuqqas kontinwu ta' fondis u ta' flejjes u fejn qed issir minn kollox jippruvaw biex jippruvaw iżammu livell għoli ta' attività li huwa dejjem bihom bħalissa. Aħna rridu nerfgħu responsabilità kbira minn naħa tagħna. Issa fuq il-resettlement, ir-risistemizzazzjoni. Hija traġika, Korazza bizza, Arabi Korazza Bilz kellha ħafna raġun meta qalet li fuq tagħna għandna nifukaw aħna. illi naraw li hemm garanzija għal persuni illi jibdew ħajja ġdida jew skandlu illi mistax int 120 stat membru qed jaċċettaw ir-resettlement permezz tal-UNHCR u 13 il-pajjiżi ma jagħmlu xejn affattu dan e, ix iffakkar illi Stati Uniti huwa l-pajjiż illi l-iktar illi jaċċetta persuni mill-UNHCR ta' 40% għal rata u aħna bejn 28 stat membru biss naslu għal 12%. Din hija xi ħaġa ta' staġib tal-mistħija. Pero l-lum għamilna ħafna skambju ta' femmit importanti, affarijiet li nasbu li importanti li għanna bżon nihdu maħna mek biex immexxu l-qoddim u nixtieq kom il-kol fi semmi grupp tana ta' e, diskussjoni utli u kostruttiv. Grazzi. Kon jirna għarn se jirġbok. Le? Mela Judith Sargentini? Naqqas mux edaw? Natax isir tajjeb dan ngħid president Signora Meyer laqas. Signora Jottover. Grazzi ċe, Iva, jeskan bil-Bulgaru. Xfekka ġabkom il-bsu il headphone Mela, il-Kommissjoni għandi nistaqsija għalikom fil-qosor il-regolament li jinti qiegħed tbassar fil-qasam ta' Frontex. X'i-direzzjoni se tieħu di? ħatkun din ġifieri din ġdid tal aġenzija jew entità ġdida ġdida li tieħu per il-mekkaniżmi tar-ritorn jew se tagħmel dak li jridu ħafna sa membri li jridu diġà jisaħħu il-kontroll fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri mistaqsi tiegħi li l-Kummissjoni hija x'taħsbu dwar il-fatt li ħafna minn dawn l-istati membri minn barra l-Unjoni Ewropea għedin jużaw e- e- e- dawn l-istati membri għedin fil perifja tal-Unjoni għedin jużaw il-militar tagħhom biex jħarsu l-frontieri tagħhom. Issa fuq dak li jedna dawn l jiem eh, b'rigward il- temporali temporanju permanenti. Xiġi jekk musta tgħaddi il kunzina tkompja plan B. Grazie Peter Dieterbeller. Um, I actually wanted to say Jina xtaqt ngħid xi ħaġa fuq it-tielet u raba fuq tad-dibattitu ma tanala ġifieri ħanirtira il dan għal-punt li jmiss. Le, fil-fatt jina ngħid fuq it-tielet u raba punta qabel tal-mekanizmu ta' relokazzjoni xorta tista tista tista tagħmel kommenti jgħid il-President. Tajjeb ma mela fil qosso naħseb l-importanti illi aħna naraw illi għandna żewġ problemi ewlenin hawnhekk. U bil-mekanizmu ta' relokazzjoni u anki bil-lista ta' lista komuni ta' pajjiżi bla perikolu. Naħseb minħabba li l-mekanizmu ta' relokazzjoni inħoss li huwa l-ewwel pass biss u għanna bżon mekanizmu effettiv ta' integrazzjoni u li aktar konkret għal dwar ir biex ntu għame il-possibilta illi jisibu ħajja ġdida fil-Unjoni Ewropea. It-tini ħaġa, jina smajt mill-reprezentant tal-Kommissjoni illi aħna għanna lista Ewropea u aħna naħkonna lista nazjonali. Ma sibx idea tajba dik. Għax għana raw aħna, fil-Markas Ungerija, f'każijiet oħrajn, il-lista nazjonali ta' pajjiżi sikuri. Dawn dejjem kienu ġtib ta' loba ta' interessi politiċi u allura dak li aħna rridu huwa hija lista komuni Ewropea ta' pajjiżi sikuri u ta' pajjiżi ta' oriġini u allura ma sibx li tajba li jkollok żewġ listi separati. Jina sepp li fl-ewel parti tal-lista tal-kalima naħseb bissek jittortijaj di president Grazzi tal-kommenti. Tomi Ġiġovski. Grazzi ħafna jina nishti nerġa nitkellem dwar il puntu li nina ma dak li għal Peter Niedermayer. Jina Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Kummissjoni għax-xogħol kollu li għamlu jiena meta qrajt id-dokumenti ħad gost ħafna illi fil-fatt il-Kummissjoni tant għandha programm ambizzjuż u beħsieba issolvi din il-problema b'mod daqshekk ambizzjuż u talli Nirringrazzjom tal-li ħarġu b'dawn id-dokumenti konkreti sa dwar din kwistjoni tal-lista tal-pajjiżi siguri. Jiena naturalment nixtieq ngħid illi naqbel mal-nies mal-pajjiżi li huma inklużi f'dan f'din il-lista, iżda naħseb li nixtieq ninkludi l-Bangladesh u anka Sri Lanka. Dawn din hija li għandha tkun ikkonsidrata tajba Tunezija u l eġitta għalija huma pajjiżi siguri wkoll u naħseb li rridu nagħmluha ċara li in-ċittadini minn dawn il-pajjiżi għandhom ikunu irritornati b'mod maġġel lura. Monika Holma diġa qalet illi fil-fatt mhuwiex biżejjed illi aħna ma naċċettawx l-applikazzjoni, jiena naħseb illi fil-fatt fil-verità rridu nbatu lura lil dawn in-nies. Ħafna mill-pajjiżi Afrikani qegħdin jiġu fl-Ewropa u rridu b'mod sigur nerġgħu nibatuhom lura lejn pajjiżi tagħhom inkella dawn in-nies ħaj jisfaw vittmi ta' organizzazzjonijiet kriminali u ħajkunu abbużati u sfruttati. U din raġuni aħna jekk maħniex ħanamlu din il-ħaġa żgur ħajġi dak il ġara fis-qalija s'issa dawn in-nies ħajkunu kontattjati u ħajkunu għadin jintużaw bħala skjavi jiena naħseb li rridu nagħmlu minn kollox sabiex nevitaw din il-ħaġa u apparti minn hekk nisħaq fuq il-fatt li apparti minn hekk il-Kummissjoni kif ukoll il-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea għandhom jippruvaw flimkien mal-pajjiżi Afrikani naraw li konna sistema komuni ħalli nkunu nistgħu jkollna kondizjonijiet komuni li għabbażi tagħhom mbagħad nkun nistgħu nerġgħu nibatu lura n-nies pereżempju fin-Niġerja hemm traffikar hemm traffikar ta' bnedmin li huwa reat. Issa qegħdin naraw li dawn is-sentenzi ħafna drabi mhumiex ikkonfermati għal darb'oħra jiena nixtieq illi nitkellem fuq l-iskadenzi dwar il-mezzi elettroniċi jiena nixtieq illi fil-fatt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 ta' tħassib li 40% biss qed jiġu ritornati xi ħaġa li jiddaħnu fuqha. Fl-istess ma rridux nkunu wis nistaġba fuq għadija xek ħajkonna frontieri miftuħin, il-migranti ħajjitlu fl-Europa kemm gżut. Per esempio, fil-pajis tiegħi l-Svezja, nis qegħdin jgħixu hemmhekk imod illegali migranti, eh, għal-polizija għas jistaw għas għandhom ordnijiet jew kapacità biss li li jżommuhom postijiet partikolari, ċentri jew kampijiet għax għasem post. Ġifiri, din hija situazzjoni, ġifiri rridu nlaħmu il-sekurtà li hemm fil-frontieri tagħna u hemm pajjiżi tagħmlu diġà. Issa jekk inti qed tagħti l-applikazzjoni għall-ażil tiegħek, inti tista' ddur madwar Schengen imbat wara 14 xahar ikun hemm il esempio il-marki ta' swaba tiegħek d-dokumenti jkunu skadew u id-dokumenti u l-għura kont tagħmel li trid toqgħod fej trid. Aħna ma nistgħux inkampaw u nlaħqu bis-sitwazzjonijiet kif inhi. Kif qalet is-Senjura Wikström? Kol, tal-għodu. Il-ġnus ma'uda qed għandhom kem trid flejjer, eh, għandhom kem trid eh, eh, rida rajnuna ma m'għandhomx il-flejjes neċessarji. Em, em emmek għanna bżon li nejdu nis fil-post, fil-pajis taħħom stess, oriġini, dawk li mandomx ilma, li mandomx djar, li mandomx aċċess għall-agrikoltura biex ikun jistaw jajxu li l-om il-fusom, hemmhekk aħna rridu niftu qalbna biex nejnu hemm. Grazzi, onorevoli eh, Voigt. Grazzi ħafna, Sur President. Sir Michel, inti verament prezentajt il-handbook b'mod kredibli għal ritorn iżda naħseb li għatfadal ħafna kwistjoniet li għadhom dubjużi inti semmejt il-40% tan-nies li ntbatu lura 60% tan-nies li baqaw fl-Ewropa u ħafna minnhom huma mill-Iraq. Dawn huma valuri li inti qed semmilna bi wieħed u ieħor jew huma dawn ċifri li huma kalkulati fuq l-immigranti kollha li għandhom jintbatu lura. Hemm distinzjonijiet illi qegħdin jittieħdu bejn dawn il- pajjiżi anka fil-Balkani tal-Ponent jiena naħseb ukoll janka fil-kuntest tan-nies li ġejjin mis-Sirja. Iżda ħafna nies ukoll li jirdu u jeħilsu mid-dokumenti tagħhom tal-identità u jgħidu li ġejjin mis-Sirja. U il-front, l-ura kif ħan naħdmu f-situazzjoni bħal dan fil-Frontex, bessibom u kollom uffiċu kol tal-immigrazzjoni, inti għet li ħat prova tara li kollom iktar rizorsi u ħaddima. Eh, kif b'nu għanamlu dan blima flus u aħna qegħdin naraw li fil-fatt il-Ġermanja eh, qiegħda tipprova żid il-ħaddiema fl uffiċi tal-Azil fejn ruħ, forsi ħajkonna nagħmlu iktar minn hekk. Iżda jina naħseb li dawn huma affarijiet tajbin iżda rridu noqogħdu attenti illi fil-fatt dan ikun possibbli nfattikaw fil-prattika u naħseb illi ħajkun diffiċli ħafna li aħna nkonvinċu lil dawn in-nies innerġi ritornaw lura lejn il-pajjiżi tagħhom jekk ma biex ħajkun hemm inċentivi kredibbli għalihom. U eh, aħna jekk qegħdin naraw illi fil-fatt ħajkun hemm pajjiż illi ħajjingħata xi 5000 euro jekk il-persuna tina ta' 5.000 euro ħajkun hemm il-possibilità li il-persuna tkun tista' tuża dan il-5.000 euro sabiex terġa' tmurra fil-pajjiż tal-oriġini, iżda għandu jkun hemm biżżejjed inċentivi jew kellha ħajjuża flus sabiex imur f'pajjiż ieħor, jew kellha ħajġu dak li jiġri ħafna drabi illi jekk wieħed ma jkunx irreġistrat ma jistax ikun jerġgħu mibgħut lura ħafna nies li mhumiex irreġistrat fil-fatt li qegħdin ifittxu l-ażil. Grazzi. Sir please. Grazzi, Sur Savarna. Grazzi. Basikament. Jena jiena natiġieħ li proposta l-Komissjoni, kull pilastru, kull pass għadak dak li ħna nabżon, iżda wieħed irid jgħid li jaħasra jgħu traġika illi ħna għadinaw issa dan il-fażi li qegħdin fiha. għax huwa ovvju li l-pilastri u l-passi li qegħdin jiġu proposti u suġġeriti tajbin kemm huma tajbin huma ftit wis u tar wis. Ma ma jemmerx nesi sena għodu naqirdu hawnhekk dwar dak li seta kien 10 snin ilu u miljon missu sar 5 snin ilu jew sena ilu, imma soma ta' min jgħidha xorta waħda. Iva, bżonn politika ta' ritorn effettiv illi fisser nabżon iktar ħafna iktar risorsi f'kull stat membru. Iva, aħna neħtieġu li konna lista komuni ta' pajizi sikuri li wieħed jista' jibatom lura il-persuni, imma f'kull aspett tal-kriżi dawn l-istati membri għandhomx viżjoni u ambizzjoni komuni ta' kif għandha seħdi. Ġifieri mhux qed ngħid li torta l-Kommissjoni tal-li qed jiġu bi f'tit wis tar twis Għax ovvjament hemm eżakwent tal-stati membri, stati membri li issa qegħdin joqogħdu joqogħdu jikkużaw xulxin li sar ftit wis u tar twis imma fil-verità ma gvernijiet huma li kienu responsabbli għas sitwazzjoni kif inhi palissa. Ġifieri aħna qegħdin xieda ta' influss kważi inkontrollabbli illi aħna naqsu ma naqsmux għax ma nix ambizjoni komuni ta' kif għanna nġestuwa u meċxuwa. Il-proposti tal komissjoni kifet huma eżattament dawk li aħna nabżon. Irri dawn il-pilastri kollha, dawn il-passi kollha, dawn kollha iridu jiddaħlu iżda jekk iġobkom. Ejja nagħmluh mill-aktar fis għax diġà qegħdin żewġ jew tliet passi blura. Eh, Grazzi, nasab kważi iktar minn ġewġ passi tlieta jgħid il-kellim. Grazzi. Issa fuq il-rapporters, fuq il-rapport, fil-qosor. Fuq il-return handbook u d-direttiva tal-return. Kommissjoni, xin ingrazzjakom ta' xolkom f'dan il-qasam għax huwa qasam ta' sew sensitiv tan ta' return u inti ta' mejt, innotajt, inti ta' mejt ma' parametri ta' direttiva tal return U signor Sippol kollu referi tal dan. Esternament pala audienzi esterni interpretaw dak li qed jgħidu l-Kommissjoni fuq dan il-punt ċertu mod, ċifiri intom nerġa' taqsikom qed tiżommu mal-parametri tal- direttiva tal retorn speċjalment meta nġu detenzjoni fejn inti għandek politiki differenti bejn l-istati membri il-limiti ta' detenzjoni per eżempju. Dan hija għawna qasam men sensittiv għal stati Membri l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Ovvjament qed nitkellmu dwar ċentri ta' detenzjoni ta' koljenza u l-tneħħija bikrija ta' persuni jew inkella l-deportazzjoni. Ġifri, sempliciment biex nisaqsik jek t-tizzambux ma dawk il-parametri ta' direttiva ta' return fuq dan il-suġġett tan sensitiv. Istan, ixti eh, kollegi intikom naqra ċans għawnek biex eh, nistarħilkom sitt mill-pis li għandkom u l-punt fuq numru 11 fuq il-Schengen nitkellmu dwaru fl-ewwel ta' Ottubru għax jekk għadu nitkellmu dwaru wissa ġala darba jkunu wieġbuna l-Kummissjoni mussen laħqu l-punt tal-Presidenza fil-ħin u ma nistgħux nittardja fuq il-punt tal-Presidenza. Allura, Jien nixtieq nisma' wkoll apparti mill kummissjoni konklużjonijiet tar-rapporters. Ġifieri jekk taqblu nistgħu nitkellmu dwar punt numru 11 fil-ewwel ta' Ottubru nitpoġġu fuq l-aġenda hemmhekk. Biex nagħlqu dan il-punt għalhekk nixtieq ndur lej sinja mezzala xi punti ta' konklużjoni. Le, l-Sinjura Kengel ewwel mela xi ma tkellmitx. Umbat ehm, nidduru għal komissjoni biex iwieġbu għal dan it-tieni punt biex jagħmlu xi punti ta' konklużjoni koċċettabbli. Mbagħad inkunu nistgħu nkunu ktar relastati u nitkellmu ktar bil-galbu ehm, mingħajr ma niġru. Adressu ja kengi. Cecil tiġi titkellem. Tagħmel xi konklużjonijiet konklużjonijiet fuq dan ir-rapport. Iva, grazzi, jina nsibu interessanti u kol ħafna din id-diskussjoni fuq l-għalli punti illi tres u anki biex nsaħu x tana. Għadana kollu jena piuttost mħazba dwar protezzjoni tal-minorenni illi jena ma tantx smajt ħafna dwarhom. Jena smajt it-tweġiba tal-Kommissjoni u uh, jena xtaqt iktar informazzjoni ma ma waslet in-niex u eh, il-ċifri li aħna nafu tal-minnu renni li waslet l-aħħar sitt xhur fl-Ewropa qed iżdied kull ma jmur ma jistax jiġġustifika l-adozzjoni ta' pjantazzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-minorenni qed nagħmilha palat mistoqsija di l-Kummissjoni. U mbagħad fuq il-azzjonijiet konkreti li jdu jsiru mill-Istati Membri fuq kif inħarsu nintegraw il-minorenni fi ħdan is-sistemi nazzjonali tagħhom. Id-definizzjoni sempliċi legali fl-interessi tal-minorenni għalija huwa pjuttost dajjef u aħna rridu pjan iktar speċifiku. Jina u kollu iktar informazzjoni fuq il-rimpatriju tal- u il-mekanizmu tal-risestamizzazzjoni mod ġenerali ġifiri mux għal-minorenni mux bis minorenni mux akkompanjati. U nishtin kun naf fiħdan dan il-program għal retorni għak il-personi ritornati ġalla darba jkunu nbatu l-ura jekk dawn xiġux eh, monitorat istat eh, tagħhom ta' drittijiet tal-bniedem. Għaliex aħna rajna f'ħafna każijiet li ħafna drabi dan il-persuni jerġgħu jinbatu lura u mbagħad jispiċċaw jiġu tatta tiħażin u mbagħad meta jaslu lura fajżhom. Grazzi Is-Sur Michel biex nwiġbu il-kommenti tal-membri. Mm, grazzi ċer. Fuq l-ewwel mistoqsija tal-modifikazzjoni ta' Schengen jiena biss għajem il-possibilità li ndaħlu fis-sistema ta' Schengen il-deċiżjoni ta' war return għaliex huwa importanti li l-istati membri kollha jkunu jafu x'qed jagħmel ħaddieħor u meta xi ħadd ieħor jiġi jitol Schengen jerġa' jekk ikollu deċiżjoni tal-riton kontri mela l-assista tal-frontiera jkunu jistgħu jaraw meta jidaħlu ismu fis-sistema jew inkella d-data biometrika tiegħu fis-sistema forsi nkunu nistgħu noħorġu b'xi memen oħra għal kodiċi ta' Schengen, ta' fitri ta' Schengen, iżda dan ħajseħ iktar il-qudiem u ser ikun hemm diskussjoni ta' Schengen mal-arbi forsi mbagħad ikun nistgħu niddiskutuha darba li jmiss. Issa fuq l-staffing l-impiegati tal-aġenziji il-Komissjoni palissa dejja fil-diskussjonijiet l-interni biex insaħħu le easo Frontex u l-Europol iżda ċifri li għedin nikonsideraw ma limitat 60 iktar għal Frontex 30 għal jazu e, dawn huma ċifri preliminari sawa, mm, ma nistax e, uffiċjalment inħabbarhom li xadna qegħdin għadejjin fit taħdidiet mal e, hr ma' dg Budget imma dak li jiena xtaqt nsemmi huwa li fil fat Frontex u EASO huma għandhom modda biex eh, inibatu għom download l biex jikun jistaw ndaħlu għom fl-istati membri ġifiri per esempio dak li tafu per esempio proċeduri rabbit Frontex joħorġu sejħa għall-esperti mill-istati membri. Umbat dawn jaddu mis-sistema u ikollok espert minn kull stat membru, ġifiri fil-hotspot inti tara taħt Frantax Iweja Zof, taħt dik dik il-kategorija, inti kollok espert minn kull stat minn stat membru biex inti żid il-kapaċità. Aħna m'għandniex lodda li konna tima apposta għal mill-kwartieri ġenerali, aħna lek niġbdu ir rizorsi tagħna u nġbru mill-stati membri. Il-fatt li inti għandek ritorn sforzat imġiel, eh, dan ovvju, Iwa, pjani li għa taħt id-direttiva tal-ritorn, il-handbook jitrattaħ dan il-punt, aħna għadina unnek nitrattaw mux biz ritorn volontarju imma u kol ritorn imġiel. U jekk aħna għadin nlimitaw ruħna biz ta' ritorn volontarju, il-rata ta' ritorn ikun ħafna iktar bax, fortunatament. Ikonna bil-forza mil ritorn imġiel. U dan jirti iseħ skont il-prinċipju ta' tizzijiet tal-bniedem internazzjonali u l-obbligi kollha internazzjonali tagħna Frontex għandhom ċertu sistemi ta' monitoraġġ ġifieri meta dawn qegħdin joperaw titjiriet konġunti ta' ritorn konġunt eh, għanna sistemi jemmek fis seħ biex naraw li memċurtu monitoraċ li seħ u biex l-operazzjoni sir kif suppost. Fuq il-hotspot għal parti ta' return, kif taħdem? Bażikament fl-ewwel fażi għandek reġistrazzjoni tal-migranti meta jaslu, għandek it-teħid tal-marki ta' swaba u screening per messa Frontex, ġifiri għamlu screening tal-persuna biex identifikaw il-persuna u jekk persuna għandax eh, ikun parti minn nazzjonalità li hija eh, rata baxxa tal- il-konaxximent jista' jitlab għal ażilu jekk ma jkunx ażil jista' jgħaddi mill proċedura tar-ritorn imbagħad dan jaqa' taħt proċedura tar-ritorn. Jekk dan bil-fors eh, dan żgur għandu bżonn ħarsin internazzjonali mela dan jista' jgħaddim mill-proċedura l-ażil normali u kollu proċedura tar-ritorn bbażi ta' nazzjonalità tiegħu li jkun bis-Sirja jew mill-Eritrea pereżempju kif qed qabel dawn ċansol li jaqa taħt il-skema tal-lokazzjoni, ġifiri dak kif aħna ser noperaw fil-hotspots għal dak li huma il-persuni illi għedin jaqarqu bl-identità tagħhom. Eh, Dem il bennis li huma imħarġa biex jaraw ukoll il-nazzjonalità tal-persuna na l-interpreti wkoll biex naraw il-lingwi li qegħdin jitkellmu ġvejk jitkellem l-Arbi b'mod Sirjan jew mod Marokkin, għandna nis speċjalisti dak ir-rigward. Dek lista u koll biex oħra, fatturi oħrajn biex t-identifika minn fejġej fil veritar Għafna darbi d eżempju kri missiri għandek id-dokumenti, mill li trejja dektar diffiċli għalix. Għax huma rib ħafna mill-Etjopjani mit-Tikerej, reġjun Tikerej u l-lingwa hija simil ħafna x'imdaqqiet il-persuni huwa ħarġa biex jwiġbu l-mistoqsijiet ġifieri mbagħad intervisti jridu jitlu ktar fil-fond ibanna speċjalisti hemmhekk biex jippruvaw jaraw jekk fil-fatt del-persuna xi fil-fatt mill-Eritrea jew mhux Etjopjan pereżempju dan parti kollom il-proċess li aħna qegħdin nisviluppaw f'dak il-hotspot u dak li qed jiġri għalissa palissa fi stat membru f'servizzi servizzi tal-azil fejn huma ħarġu n-nies biex jaraw il-nazzjonalità vera ta' dawn il-persuni li applikaw. Issa għandna pjan B, li m'għandniex pjan Il-pjan huwa li kuna skema permanenti adottata u għedin fuq il-Parlament Ewropew biex jiġi adottat dan. L-aħjar pjan B għalina u pjan A. Fuq l-armata fil-lastiq ċertu frontiera, jek jassu ċertu frontieri, il-frontiera ta' Schengen hija neutrali biżavi min qed jipproteġija u min ovvjament għandek sistemi differenti fl-istati membri se jkollok xi stati membri fejn għandek il-assista tal-frontiera li jagħmlu parti minn servizzi tal-armata jew inkella li huma ċivil imma dan kollu huwa l-responsabilità tal-istat membri biex jarawu. Dak li għandhom zonu għu ħarġa sew u illi japplikaw ir-regoli tal-Unjoni Ewropea b'mod xira u siwi. Iżda jista' jkunu assista tal-frontiera li eh, huma parti mill-armata, pereżempju, neutrali fuq din. fuq il-pajizi ta' oriġini ma bla perikolu kien għadda diġà dan eh, din id-diskussjoni imma fuq id-diskussjoni tal-lista nazzjonali u mhux nazzjonali u mhux tal-Unjoni Ewropea. biex pass pass. L-ewwel nippruvaw kun għal istat tal-Unjoni Ewropea meta nipproponu l-ewwel pakket tal-ażil. U l-Kunsill er- er- rifjutati jridu l ista nazzjonali. Issa ħriġna bl ista Ewropea, apparti l ista nazzjonali, u jekk nippruvaw nwessaw ftit ftit l ista Ewropea, xi staġi nittama li mbagħad nistgħu nittama nneħħu għal kollox l listi nazzjonali ma nridu nibxu ftit ftit pass pass. Mhux se niksbu issa fil kunsill ftejjim jekk inti ħataqbad u tgħidulhom neħu l-listi nazzjonali. Mont partikolari għaliex aħna nifokaw biss fuq seba' pajjiżi u hemmhekk ħafna pajjiżi oħrajn li jistgħu jkunu fuq lista nazzjonali u eh, u ġustifikati li jkunu fuq dik il-lista. l-imxu pas pass l eh, nimxu fit ftit fuq il-Balkani tal-Ponent li u l-iktar każ ovju, u mbagħad eh, jemmexxu l qoddim u jekk jirna xina mex il-qoddim forsi f'ċertu fażi neħu għal kollu hawn il-listi nazzjonali. Issa dwar ir-rata tar-ritorn jiena semmejt l-40% għal nazzjonalitajiet kollha, ġifieri rata tar-ritorn fl-Ewropa hija 40%, iżda mhijiex biss għal niġej mill-Iraq imma l-nazzjonalitajiet kollha. Fuq il-minorenni, fis kemm tal lokazzjoni aħna speċifikajna biċċar li aħna rridu nqisu l-vulnerabilità tal-persuna u rridu nqisu wkoll il-minorenni mhux akkampanjati, ġifieri meta jkunu relokati dawn jaqgħu taħt kura speċjali u da aħna nqisu wkoll il-preferenzi iktar aħna qegħdin nibnu ftit sistema sabiex dawn il-minorenni biex akkampanjati jiġu trattati sew taħt iskema ta' relokazzjoni. Grazzi. Thank you to the Commission. Grazzi Kommissjoni. Ta' dawn risposti kollha dettaljati jekk hemm membri illi jixtiequ risposti oħrajn jew ulterjuri u jew hekk il-mistoqsija tagħhom ma ġietx eh, ikkonsidrata, eh, allura jista' jkollhom risposta bil-miktub. Il-punt li mis eh, mbagħad se jkun punt in kamera għax il-punt numru 11 se nagħmlu f'Ottubru. Hemm membri ta' komitati oħrajn u assistenti u u rapporters se naqra lista lista ta' dawk li suppost ikunu prezenti hawnhekk. E, Rappresentanti tal e, e, staff ta' segretarjat, reprezentativ tal-IPP, servizz legali, rappresentant ta' ċittadini u ħat iktar. Mela fil-11 nofs jekk intkom prezenti għal skambju ta' opinjoniet mal-presidenza u sarat namlu pawza sar 11